Okay, um, good morning everybody. I've waited uh, a little bit so that uh, more people uh, can... Buntu l kulħat, għat nistanna ftit biex forsi l-ħu jaslu n-nis. Sir Werner Hoyer, il-Awmana, il-President tal-IB u anki il-President tal-Bord tal-Diretturi, ijat maħna. U l-ikbar bank ta' investiment fid-dinja, naraw minn interessat fil-investimenti f'dan il-kumitat jiena żgur interessata u għalhekk nitlob il-Werner mal-ewwel biex ikellimna ftit dwar ix-xogħol qed isir fl-IB mbagħad ikollna ovvjament is-sessjoni ta' soltu tal-mistoqsijiet u risposti. Grazzi. Grazzi, President, Sinjura President, Sinjura. kollegi. Grazzi tal-istidintuni għawnek, nitkellem ma'kom u onuri ma' u għaw kol dmir tijaj li niġi taqa ma'kom. Kif għalet il-Sinjura President, aħna bank ta' investiment pjuttost kbir u eh, ix-xogħol li namlu huwa wieħed uniku wkoll għax aħna responsabilità tagħna qiegħda ma' l-istituzzjonijiet Ewropej għax aħna twaqqafna wara li tieħdet deċiżjoni meta ġi negozjati trattat ta' Ruma, ġifieri l-istorja tmur lura eh, hija parallela ma l-istorja tal-Unjoni Ewropea kollha. Għalhekk huwa importanti li għall-pubbliku għan-nies Ewropej li il-Parlament ikun jaf eżattament kif qed naħdmu aħna u ngħidilkom li eh, għandkom raġun eh, li seguna li IB huwa il-Bank ta' l-Unjoni Ewropea. L-azzjonisti huma l seba 27 stat membru ta' mandat ċar, ġifiri biex nikontribwixxu għall-istrateġiji tal-Unjoni permezz ta' investimenti fuq medda twila ta' żmien, ġifiri model ta' uh, business model fuq eh, bazat fuq dan li huwa l-garanzija l-azzjonisti. U kol uh, eh, il-fat il-priorità li konna portfolio tal-aħjar kwalità. B'dan il-mod aħna niġbru il-kapital mis finanzjarji u ovvjament aħna nkunu nistgħu mmexxuhom brati vantaġġużi Tajjeb li nżommu u d-dimajnina għalek li anki jekk l-impenn tal-istati membri u l-appoċ ta' dawn u għatant importanti għalina, anki meta nitkellem fuq il-Captain Increase se nitkellem iktar fuqu, imma il-xogħol l tal-bank huwa li jdur lejn iswi u jissellef il-flus brati ta' imax eh, favorevoli. Umbat ovvjament ġifiri nkunu aħna għalek mux għedin eh, nużaw il-flus ta' minħala sitta xi imma il-flus ta' sfiq finanzjari. Għalek dan xiftit diffiċli biex nifmu eżattament kif aħna naġixxu. Illum se nitkellmu fuq ir-rapport ta' attivitajiet tal-bank tal-2011 u l-affarijiet tajba li nsibu f'dan il-rapport mandom xejx jasmu, jien mandi xejx naqsam maħħom, għax jena wasalt bis fl-ħar ta' din ta' sena, ta' sena l-oħra. Iġifiri, dawn huma x-xogħol ta' surmejx ta' dak li kien hemm qabli qabel u ovvjament il-tim tal-kollegi li għadhom jgħinuni. s sena l-oħra għal-bank, il-bank kien għamel sforzi kbar ħafna wara ġifiri konna tinsofru mill fetti tal-2008 tal-Lehman Brothers u aħna ġifiri provajna u kon nelbu il-krizi kif eh, fl-ewwel sena. Aħna deċidejna li nerġa' morru għal livelli ta' qabel il-kriżi wara ftit ta' żmien għax kont qegħdin nisperaw li nelbu għall-kriżi sa dak iż-żmien il fatt li l-attività tas self aħna ntu minn tal qudiem tiġenera aktar flus aħna rnexxilna niġġeneraw 76 biljun ta' euro fil-swieq kapitali u rnexxilna nifinanzjaw 454 proġetti f'sebgħin pajjiż skont il-business plan tal-Banek dan il-flejjes ġew investiti fl-ekonomija tal-lerf, il-programmi tal-klima u l-enerġija, il-networks ta' trasport li għadu l-Europa, 74 reġjun tal-Europa li ġew effettwati l-iktar mill-kriza u krizi u iktar minn 120.000 SMEs U skont il-mandat tagħna naf li intom ħerqana li niddiskutu dan, 10% tal-attività tagħna kienu li lin mill-Unjoni Ewropea. Apparti din l-attività tas self, aħna wkoll nagħmlu x-xogħol ta' blending u anki nagħtu l-pariri. Mela, lending, blending, advising. Ovvjament, is-self huwa x-xogħol prinċipali ta' kull bank, il-blending għal darboħra fl-2011 li IB flimkien mal-fondi tal-budget tal-istati membri um, u r-risorsi tal-IB aħna ġenerajnijom f'dan il-risk sharing u għanki mekkanizmi ta' garanziji biex inġibu investiment tajjeb ħafna fi klima ħażina ekonomika. Għalhekk jien ringrazzja dan il-Parlament il uh, eh, u anki uh, eh, il komissjoni Ewropea għal għal relazzjonijiet verament tajba mal-bank. Nista' ngħidilkom kont sorpris meta jien bdejt ix-xogħol tiegħi rajt li tant għandu inġiniera, esperti ta' teknika u xjentisti iktar minn bankiera. Għalhekk, ovvjament, apparti il-kriżi tal-self fl ewropa aħna tajna ħafna pariri tekniċi. Sinjuri, nixtieq nitkellem ftit issa fuq l-isfidi tal ġejjini tal-bank. Meta l-azzjonisti tagħna ddeċidew li il-bank kellu jimra iktar fil-xol tijaw, mbagħad jerġa' jmur lura għal livell ta' qabel il-krizi, ma kienux qed jaħsbu li wara dan il-periodu il tiġi fuqna il-krizi tal-dejn sovran ġifiri kriżi waħda wara l-oħra. U għalhekk il-pjan li nerġu mmorru għal livell ta' qabel il-kriżi wara ġifiri il-problemi ta' Lehman Brothers dawn l-ewwel snin kienet ħaġa verament diffiċli għax fl-aħħar eh, mill-aħħar meta għamilna hekk u din is-sena ħna l-ewwel bank li qed nagħmlu dan, dan l-attività edin naħdmu b'mod eh, eh, ċiklu biex ngħidlek u dan imur kontra l-ideoloġija tiegħi dwar il-makroekonomika. U għalek, jekk rridu aħna namlu l-attività tagħna kontra iċ-ċiklu ekonomiku, irridu nitkellmu x'inhuma il-restrizzjonijiet biex nerġu niġu għal-livelli tal-2009, 10 u 11 ma konniex jirnexxilna kieku ma morniex kontra il-mod ta' kif naħsbuha. Aħna spjegajna dawn l-affarijiet kollha lill-istati membri u nkun sinċir, mish ħaġa faċli meta fi żmien ta' kulħadd qiegħed verament ikollu problemi kbar bil-kriżi tal-budget fil-pajjiż differenti. Imma aħna spjegajna jekk aħna ridna verament inkomplu nagħtu self, ridna namlu fuq bażi tal-kapital iktar solida qed nitkellmu fuq 230 biljun ta' euro. Dan huwa ammont kbir ħafna. U um, sfortunatament l-istati membri kienu deċidow li jikontribixxu biss 5% għal dan. Għalhekk qed nitkellmu fuq 11 biljun ta' euro li ġew mħalsa lura u il-profitti li ġew akkumulati matul iż-żminijiet li għatmajna eh, taw lura li shareholders daw kienu ħallowhom fil-bank. Ġifret nitkellmu fuq kapital ta' xi 50 biljun Imma il-talba għas-self tana hija għaxar derbit iktar minn dan li aħna nifilħu. Ġifiri, il-ratios normali li ridna nirrispetta u mux tal-biznijom u għalek kien diffiċli li nispiegaw li l-istati membri li ammont iktar kbir tal-self ma kienx qed jiġi bilanċjat bil-ammonti li kellna bħala kapital, il-paid in capital, għalhekk meta spiegħna dwar l-affarijiet l-istati membri bdew jaqblu għadna ma wasalniex għax għad baqa' id-deċiżjoni formali tal-bord tal-gvernaturi li rrid dawn irdu jiddeċidu ma l-Kunsill Ewropew ta' Ġunju kienu iddeċidew li iżidu l-kapital tal-EIB. Jiena perswas li Dan huwa verament din hija ta' tal-impenn vizavi l iib u bekk aħna se nkunu nkomplu inkabru l-ammont ta' self tagħna fis tlet snin li ġejjin qed nitkellmu fuq xi 20 biljun. Din mhux tkun ħaġa faċli. Tafux, tasbux li l-proġetti perfetti jeżistu kullimkien, għalhekk il-bank irid jinsisti li aħna nifinanzjaw il-proġetti, ftit proġetti dawk li jkunu tajbin. Għalhekk jiena tlabt il-Parlament Ewropew biex jgħini meta qed nitkellmu fuq il-mod ta' kif nipprogrammaw il-proġetti. Hemm bżonn ninvolvu li ninvolvu runa fl-iżvilupp ta' proġetti mill-bidunetta li jimbdow dawn għax jekk għandek nies bilda tajba fl-istituzzjonijiet u fl-istati membri li jkollhom idejat tajbin ħafna fuq il-proġetti jippubblikaw l-idejat tagħhom u joħolqu għa kbira mbagħad meta nimmorru għal viabilità ekonomika tal-proġett naraw ikunx viabli u l-bank xi kultant jgħid le hemmhekk ovvjament eh, isna noħorġu ftit tavroma għalhekk hemm bżonn li l-Bank Ewropew ikun fil-mdaħħal fil-bidunet tal-proċess għall proġett L-istati membri jafu li dawn l-anijiet oħra jinexxilna nilħuhom u fil-fat għal 27 dal-waqt 28 stat membru u mux biss qed nitkellem fuq il-pajjiżi tal-żona euro biss. Dan isir biss jekk il-bank jibqa' f'pożizzjoni ta' eh, kapaċità li jissellef ikollu l-awwa li jkompli jissellef li jkun l-ikbar wieħed bħala bank li jista' jissellef aħna għanna ħafna dejn imma u għet irrit dan ukoll. Għalek imżon insistu li konna proġetti tajbin u li konna pozizjoni tajba fis swieq U dan kollox jiridu ċiruħu xi kultant għal xi tlet it-tri tal-alfabeti ġifiri li konna it-triple A. Imma dan ifisser ħafna hija ovvjament il-fiduċa li juru l-swiq kapitali fix xogħol li nagħmlu. Qed nitkellmu fuq 26 biljun tal-Capital Markets Down. Ħafna minn dawn il-fondi ġew minn sorsi li ma kinux Ewropej. Tajjeb li nkunu konxi ta' dan, għax tant nitkellmu għal-fat li fl-Ewropa mawx biżejjed fiduċja li ma nafdawx is-swieq aħna rnexxilna niġġeneraw kważi 40 biljun minn eh, pajjiżi li mhumiex fl-Ewropa, ġifiri taraw ftit il-realtà. Hemm bżonn li nżommu l-pożizzjoni tagħna fis-swieq xi kultant jakkużawna li noqogħdu attenti wis eh, li ma nidħlux għal ċertu riskju li mhux minnu taf minn min jaħdem fil-banek dejjem irid jieħu riskju. Imma wieħed irid ikun jaf ukoll kif jamministra u jkun konxju ta' kif qed jaġixxi fir-riskju minnu fih. Mhux qed nitkellmu ġifieri fuq reputazzjoni, kwistjoni ta' image, qed nitkellmu fuq fatti kummerċjali li jagħmlu sens jekk aħna fil-swieq kapitali internazzjonali ma nkunux nistgħu nagħtu self brati eh, favorevoli ma naslux u niltaqgħu ma' problemi eh, serji kif qed naraw Eh, jiġrinna xi kultant meta rridu nindirizzaw il-problemi tal-ċertu pajjiżi li għandhom rati ta' imax baxxi li ma tantx huma sejrin tajbin b'mod ekonomiku u ovvjament għandhom eh, sofru minn ħafna kompetittività. Bat min nisaqsi eh, tejdu għalfej tridu tieħdu kollox fis-swieq. Veru, jekk eh, f'ċertu pajjiżi jistgħu jsibu investiment privat aħjar dan ikun imma il-portfolio tal-bank, dak li ngħidulu il-loan book tal-bank, huwa importanti li jkollna self eh, li qed imur għal pajjiżi li xort li huma maftit ftit iktar qawwija ekonomikament. Għalhekk aħna rridu nkunu preżenti f'kull stat membru permezz tal-proġett u anki l-attività xogħol li nagħmlu ta' self. Ovvjament jiena nitkellem ukoll fuq l-istrumenti eh, differenti li l-Bank u l-Kummissjoni żviluppaw matul iż żmien qed nitkellmu fuq l-ar SSF u l-ar SI. Em, dawn huma odda ġodda, hemm ukoll issa l-odda ġdida tal-Project Bond, qegħdin fil-fażi pilota l-aħħar se nifirmaw sa f'Ottubru u l-bank se jkollu rwol importanti ħafna. Dan u xaħġa li zidna fil-kaxxa tal-odda tana miex il-panasea ta' kollox irridu nkunu konxi li d-deċiżjoni dwar il-suċċess tal-project bond se jiddependi kollox minn kif imorru s-swieq. Għalhekk hija ħaġa li l-Kummissjoni fl-imkien l istat membri qegħdin jaħsbu biex fil-żmien pilota jagħmlu proġetti li mhux bil-fors ikunu l-aħjar imma li forsi jkollhom riżultati tajbin biex dawn ikun jagħtu smin tal-qudiem għal ġejjieni. Għalhekk sinjuri jiena naħseb li issa eh, l-affarijiet fil-kuntest li kien jixraq u um aħna fil-ġejjin nistaw ikonna suċċess f'dan il-balancing act bejn il-fatt li aħna l-istituzzjoni li aħna responsabbli li nirrispondu għall-istituzzjonijiet Ewropej u aħna fl-istess ħin għanna rwol kemm xej konservattiv għalek nkomplu kif kif etnejt u ovvjament jiena dejjem ta' dispożizzjoni biex nirrispondi għal mistoqsijiet u li għandhom ikolkom. Grazzi. Uh, thank you very much. Um, Grazzi Grazie tassew. Mela. Issa ħna t-nittrattaw nindirizzaw iż-żewġ punti fuq l-agenda, punt 13 u punt 14 li huma ir-rapporti tagħna fuq l-annwal ir-rapport annwal tal-IB. U ġifri allura ħajkonna l-ewwel skambju ta' opinjonijiet u anke mistoqsijiet Minħabba l-faċ li għanna il-sur Werner Hoyer Fostna lek ħanat il-kelma l-ewel il-Mario Mauro ħabba li ju kiteb u fassal dan il-rapport nix u jajt erba kelmit u anki forsi għamil mistoqsijiet un bat naddi għaxedew rapporters u għal daw kolla li jishtiqu jitkelmu. Dawk li diġa edha fuq il-lista għanna numru ta' membri. Issa nat il-kelma l-Wolf Klins u koll Shintz, Theodore, inti Shadow, rapporter, Theodore, iġifiri Iva, għandhom kollha għandkom iċ-ċans li titkellmu. Forsi tistaw tatu żewġ kontributi minn tagħkom jew tlieta. Mbagħad jekk inti sur Hoyer tkun tixtieq twieġeb, għamilli sinjal. Mario. Iva, grazzi tassew, sur Signor President. Jina għam dak li fimt, Jider li għandi l-ħin biex inkun nista najt eżattament ċem fil-rapport. Pero l ewwel qabel kollox, nishti namen mistoqsija li ħa nsaqsi l Mr. Hoyer, il-President, u l prioritajt li jena fassal f'dan il-rapport. Il-mistoqsija waħda sempliċi. Inti, Sur President, iċċarajt b'eżempju kbir u semmejt kif eh, kiber ir-ruol strateġiku tal-Bank ta' Ewropew ta' Investiment. Jena fil fatt nixti namillek mistoqsija li sertejn, permess tal-kontributu kol tal-kollegi tijaj, biex il-rapport tijaj ma jibqax rapport ta' taqsira ta' dak li għamil bank ta' Ewropew ta' Investiment fil-2011, ma jgħin biex ikun jista' jressaq xi proposti sa' mistoqsijati għajja din. Ġela darba konsidrajna xini situazzjoni. Tħoss li ir-responsabilta tal-Bank Ewropew Investiment ħadet ruol importanti biex il-kapitalisti jkun jistgħu jżidu l-investiment tagħhom. Taħseb li ħajkunem hemm bżonn biex wieħed jaqdi ruol tagħkom biex ikun hemm tip ta' upgrade istituzzjonali, tħossu li huwa neċessarju li jkun hemm riformi tal-istatut tal-Bank Ewropew ta' Investiment. U dan jista' jsir biex jgħin li l-kom taqdu r rwol ta'kom, anki meta nħarsu ovvjament il-premessi li jeżistu għal dawk li huma li huma elementi marbuta ma' trasparenza tal-bank. Xfrinti, sur President, tħoss li il-profil istituzzjonali tal-Bank Ewropew ta' Investiment tista' jew tista' eh, tgħaddi minn bidliet għall-aħjar sabiex taqdir wol aħjar ikun protagonista aħjar fuq ix-xenarju tal- eh, tal-Europa fuq il-vel ekonomiku qed insaqsik din il-mistoqsija u ħana għamel proposta wkoll il-kollegi tiegħi li jiena nixtieq li r-report, ir-rapport li jiena ktibt fuq l-attività tal-Bank Ewropew ta' investiment tal-sena tal-2011 tixħet l-attenzjoni tagħha mhux biss fuq dak li seħ is-sena li għaddiet, imma anki fuq proposti li jistgħu jkunu utli għal ġejjieni. Inti fil-fatt ikwatajt ukoll u ħanfakrek kien ukoll bħal l-inżommu l-istatus ta' AAA u anki li żieda tal-kapitali kunu l-elementi prinċipali ewlina tal-aktar storja reċenti u dawn huma il-prinċip li jgħinuna nimxu l-qoddim u nħarsu bċertu sigurtà anki il-żvilupp tal-project bonds li da kif bdiet ftit ilu u jien naħseb ħajkun żvilupp interessanti tajb li nħarsu l-ħbir reqqa, speċjalment naraw l-ewwel riżultati u naraw se jiġi sal-aħħar tal-2013. Punt ieħor li jiena xtaqt nqajjem huwa il- relazzjoni taktar baktar dirett tal-EIB feħdan l-Unjoni Ewropea. U din min isu kor ir-rwol, il missjoni u anki l-karatteristiċi partikolari tal-Bank Ewropew ta' Investiment. Xtaqt ukoll nisħaq fuq ċertu prioritajiet ta' intervent u naqsamhom ukoll f'ċertu wordni kif isir feħdan l-Unjoni Ewropea u anki kif fuq l-affarijiet fuq livell estern. Għalhekk jiena naħseb li jkun xira u forsi hawnhekk insib appoġġ naħa tal-kollegi biex bekk inkomplu naħdmu għal dik li l-attività Ewropea biex nixtu l-attenzjoni fuq l-SMEs, jiġifieri l-intrapriżi żaru medji. Però niżviluppaw kemm l-istrumenti għal mikrofinanzja finanzjament mikro u anki l-finanzjament ta' dak li nsejħulu ekonomija soċjali u natu kol jew insaħħu il-networks bejn l-intraprizi u u mezzi oħrajn. Għalhekk iridu hawnhekk qed nitkellmu qed nitkellmu fuq 500,000 persuna, però mbagħad għandna 23 miljun intrapriża SME. U dawn edin jużaw il-58% tal-ġit li qed jiġi mifrux madwar id-dinja. Għalhekk jien nħoss li l-iżvilupp u z żieda ta' dik li l-ekonomija soċjali tista' tippreżenta element fundamentali għal riċetta alternattiva f'kuntest ta' ġit li fi klim tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew ġi definit bħala xi ħaġa mejta fuq livell globali jina unek ħanala, nishtiq pero nisħa l-importanza u kol tal-prioritajiet fil-kuntest internazzjonali. Inti fil-fat fakkart, u fil-fat tajp u koll nixtu l-attenzjoni fuq l-investimenti fil-żoni madwar l-investiment u nżommu l-weda li saret minna tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-revoluzzjoni arbija u anki il-dikjerazzjoni ta' Duvil tal-G8 u li nifinanzjaw investimenti fis settur tal-infrastruttura, iġfri dejjem qed nitkel fuq l smi hawnhekk, u anki nikkontribwixxu eh, fuq riformi finanzjari u ekonomiċi. Nixtieq u ukoll fuq il-punt ta' trasparenza u l-kontroll ta' sekwit ġi kienem talbiet minnaħa tal-Bank Investment Ewropa u sabiex tipprovdi aktar informazzjoni dwar l-investimenti, anka investimenti pajjiż derzi. U għalhekk nixtieq mill lek ukoll mistoqsija fuq problem oħra. Illum il-ġurnata aħna qed naffrontaw il-kwistjoni ta' supervizjoni bankarja li inti fl-opinjoni tiegħek x'għandu jkun ir-rapport li rridu noħolqu bejn il-Bank tal-Investiment Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew inti il-Bank ta' Investiment Ewropew għandu jkun subordinat għal Bank Ċentrali Ewropew skont il-dak li intqal fuq il-supervizjoni bankarja dan għandu isegwi kif intqal? Issa lek nishtiq nagħti l-kelma lill-Onorevoli Kuta xek joġbok. Fisem l-SND. Grazzi l ewwel net nixtieq nilqawk fost il-kumitat tagħna. Skużawnina ġej tard kelli problemi bil-karozza, però insomma issa qiegħed ta'wn u xtaqt nqajjem ftit mistoqsijiet fuq ċertu suġġetti. U fil-fattina nqajjimhom ta' sikwit meta nitkellmu fuq il-Bank ta' Investiment Ewropew u fuq l-rapport annwali, per naħseb li huwa punt importanti ħafna u għarwol tagħna li nqajmuhom dawn il-mistoqsijiet sabiex ikollna tip ta' feedback u nifmu koll li għandna tassib. Mela l-ewwel qabel kollox, fil-kuntest tal-kriżi, il-Bank ta' Investiment Ewropew għandu rwol importanti x'jaqdi sabiex iwassal u jagħti tkabbir lill ekonomija reali u dan huwa l-aktar punt kruċjali, lan kruċjali ta' dan il-bank. Jiena jiddispjaċini li il-self tal-Bank ta' Investiment Ewropew naqas fil-2011, ġifiri meta paragonot mal-2008 u l-2010 il-żieda tal-kapital f'dan il-bank kien iwassal biex ikun e, iżid l-investiment u kien ikun mil-uħ dal-istadju, u għalhekk għandna nafsu biex kun hemm żieda fil-kapital fis-snin ġejjin. Jiena wkoll kuntent li qed nara li l-stadju pilota ġi approvat, l studju pilota ġi approvat għal e IB u nixtieq ukoll, Sur President, nixtieq nsaqsi klima x'inhi sitwazzjoni preżenti ta' dan il-proġett li ħaja jibda, jopera. Kwistjoni oħra li jiena xtaqt ngħid u li għatem problemi signifikativi li għandhom jitqajmu f'dak kendu xasama intermedjari u beneficjarja ħarija, għanna wis ftit informazzjoni jew ftit informazzjoni hija pubblika dwar il-self u għalhekk il-faċilitajiet ta' riassikurazzjoni huwa l-aħjar mod kif qed jista' jinvesti għaliex bekk kolna il-benefiċi ta' self jaslu kol fl-intrapriżi zaru medi minar ma jkunu mejjuna mill-istituzzjonijiet medjari. Kwistjoni oħra huma it-tax havens. Il-kwistjoni ta' tax havens għada ma ġietx solvuta il-politika bankarja f'din il-kwistjoni miex adegwata għaliex ma tassikurax il-politika Ewropea fuq il-flus pubbliċi u dawn qegħdin jiġu użati f'ġurisdizzjoni mhux kooperattiva u għalhekk aħna nitolbu lil EIB biex tkun tista' tagħmel evalwazzjoni indipendenti tagħha fuq il-ġurisdizzjoni tagħha fuq liema ġurisdizzjoni qiegħda taħdem. Għalhekk, Sur President, rridu naraw jekk reviżjonijiet reċenti tal-politika tal-EIB E, se tkun rigward it-tax havens u aħna wkoll nixtiequ nisħu li ikollna aktar kooperazzjoni ma' Sur Mauro u anki ma' shadows oħra fuq dan id-dossier. Grazzi. Thank you very much. Uh, now for Aldi Theodoros Siklakis. L-Onorevoli Siklakis għall-Alde. Grazzi tas President. Grazzi tas President Hoyer l il-prezentazzjoni tiegħek u x-xogħol li prezentajt inna inti għat li inti ser ser fuq 60 biljun matul it-tlet snin li ġejn fuq il-pakket il ġit ser żidu is-self. Xinajdu dwar l-40 biljun oħra li fil-pakket sħiħ, ġifiri fil-pakket ta' 100 biljun li inti semmejtinna meta ġi diskus dan din iżida fil-kapital. Dawn l-40 biljun ser jintefqu eh, sentejt li ta' wara, xedin tistennew li ser ikunu ir-rati tas-self ser ikunu qrib ta' xiex. Ħajbqaw kif inhom bħalissa jew qed tistennew li ser ikun rati iktar olin. U fl-opinjoni tiegħi din mistoqsi li ser ngħidlek hija importanti ħafna inti li hemm 27 stat. Madonna kollu għandek stati fejn hemm rati ħżiena ħafna ta' qatt. Almenu f'żewġ stati fl-Ewropa ser ikun hemm wieħed minn erba' persuni bla xogħol fil-pajjiż, allura intom taħsbu li Tistaw tamlu differenza f'dawn ir-rati ta' qat. Tasbu li dawn l-investimenti ta' bilħaq jistaw jistaw tassew jamlu differenza? Jew nistaw nkunu marġinali f'dak li hu s-sitwazzjoni tal-qat. Grazzi tassew, naħseb li kellna ammont ta' punti hawnhekk u s-sur Hojjer, qed jispiċċaw li daqt il-karti, allura ħantuħ ċans biex ikun jista' jwieġeb. Għatan iktar mistoqsijiet u fadlinna 45 minuta ġifri għatan ħin. Mela, ħojer ħantik 5 minuti sabiex kun tista' twieġeb jekku bizzejiet. Iva, President, diffiġi, paħan prova. Mela, l għabel kollox, grazzi Sur Mauro, grazzi għax-xogħol li inti Eh, għamilt u anki shadow rapporters fl-isforzi taħkom biex tħaslu dan il-rapport u grazzi tal-li saqsejtu daw il-mistoqsijiet tajb l-inħarsu l-ura, pero aħna ressaqna dan il-rapport li xandir eh, l-2011, fi frar tal-2011, fir tajb nħarsu l-qoddim biex nħarsu l-ura. Imma insomma, il-EIB kif għattilkom ġi ġi nfassal fuq trattat ta' Ruma, U dan juri li ta' bilħaq it-mexxija ta' dan il-gvern ta' dan il-bank iddeċidiet li ħares il-qoddim u dak iż-żmien il-Komunità Ewropea kellha sitt membri u aħna niftakru li konna tinfasslu kol l-istatut tal-Bank ta' Investiment Ewropew. Matul dak iż-żmien l-idea kienet li impoġġu tip ta' pjan Marshall speċjalment għal dak iż-żmien konna nitkellem fuq l-Italja. U fil-fatt l-uffiċċju ta' nafru għadu l-iktar uffiċċju kbir u l-idea ili ma nirreputux l-istess pjani ma inwaqfu eh, bank ta' investiment u nimmiraw dawk il-pajizi jew dawk il-reġjuni li għandhom l-aktar bżon. it tal-bank qatt ma kienet imħejja l-Unjoni ta' 28 u għalhekk l-istrutturi għadhom bħalma kienu fis-snin ilu. Allura forsi nirridu nidrizzaw din it-tip ta' struttura, ma minħabba l-fatt li l-bank żviluppa tant mod tajjeb, dan baqa moħbi fil-foresti tal-Lussemburgu, ħadd ma ta' kasu u żviluppa fl-aktar eh, bank ta' self multinazzjonali u kellu impatt qawwi fuq l-ekonomija reali fil-stati membri tal-Unjoni Ewropea. Illum aħna rridu noħorġu minn dik il-foresta tal-Lussemburgu, rridu naqdu dan ir-rwol b'trasparenza kbira u anki b'relazzjonijiet mill-qrib ma l-istituzzjonijiet Ewropej u anki l-entitajiet tal-Unjoni Ewropea, speċjalment il-Kummissjoni, u għalhekk ir-relazzjoni tagħna mal-Kummissjoni hija tant importanti. Il-progress intellettwali sar matul l-20 ta' snin. U għalek issa irridu naqdu fl-imkien il xogħol kbir qed tagħmel kommissjoni bil-kunsens tal-Parlament, ovvjament, bis-self, bl-attivitajiet ta' self tal-bank u dan ovvjament jista' jkollu aktar impatt qawwi fuq l-ekonomija reali. Ġifri aħna rridu nkomplu niżviluppaw dan l-aspett insaħħu rwol tal-Bank tal-Unjoni Ewropea u popolari l-għodu nitkellem fuq situazzjoni l-istess għal kulħadd Jiena persuna li <laughs> orientat ħafna lejn il-kompetizzjoni, però aħna rridu nkunu fuq l-istess livell. Aħna però l-unika bank dan il-kontest li huwa responsabbli għal orti ta' awdituri. U m'għandniex azzjonisti Ewropej fil-bank, allura huma l-istituzzjonijiet Ewropej, u għalhekk aħna rridu nħaġġu wkoll il-Parlament biex intom iżommu din it-tip ta' linja għandkom dan il-bank li hu esklusivament tal-Unjoni Ewropea. U hawnhekk aħna rridu insaħħu ir-rwol tal-bank. Ir-rwol tal-bank huwa wieħed b'saħħtu ċar u bank irid ikun kapaċi u jista jgħid le jirrifjuta ġifiri proġett din is-saħħa ta' bank u rridu nżomma din is-saħħa rridu ngħidu l-istati membri li proġett tajjeb però mm, mhux viabli u ma nistgħux nifinanzjaw. U aħna qegħdin taħt pressjoni li nifinanzjaw proġett li m'għamlux sens. U dan huwa importanti għalina u għandna bżonn l-appoġġ tagħkom. Dan għaliex kif għattilkom it-AAA miex għan fiħin nifsu ma jaħtieġa. U jekk intom konxi li bosta mill-azzjonisti tagħna jistaw jħolmu biss fuq it-AAA, din hija diġà xi ħaġa eh, mirakoluża li l-banek issa ovvjament iridu jkomplu jaħdmu bisħiħ sabiex eh, ikollhom dan il-prestiġi fuq is-suq. L-azzjonisti lest li jesprimu l-impen tagħhom f'din iż-żieda ta' kapitali xuppost għandha tiġi sal-aħħar tas-sena Rigward l-involviment dirett tal-bank, iva jina unek naqbel, aħna kontenti ħafna bil-kooperazzjoni tal- bil-kooperazzjoni sistema mal-Kommissjoni, ħna ser inkomplu nof u iktar minn 120.000 li infaqna s-sena li għaddiet u f'bosta pajzi Ewropej pajizi li għandhom l-euro u dawk li mandomx u l-attivitajt tal-banek kommerċjali sejrin l-isfel mod drastiku. U meta nqisu Basel tlieta jridu hemmhekk naraw li il-bank jimla xquq u li jagħmel tajpa l-SMEs. U għalhekk Sur Kira Kalis, jina kont kontent li mortazzjoni walaqt. E, wasalna l-ftejm mal-gvern li u ftejm li għammirat lejla s-semmiz, u komplu nizviluppaħ dan il-ftejm. Sur Lazzaroni, il-negozja l-pakket sħiħ u jgħat fostna l-lum, u għahna rridu nizviluppaħ dan il-proġett għalix il-problema tal-SMIs xi drabi miex ma mal-ewel daqatajn, aħna t-nitkelmu dwar strumenti ta' esperti. Prekandek jek ħafna kumpaniji tal-assigurazzjoni qed jħorġu barra l-pajjiż, però għandna kumpaniji ta' suċċess żgħar, anki kbar, li huma ta' suċċess fuq il-livell internazzjonali, però ma eh, jaffordjawx l-importazzjoni tagħhom. U dak li għanna bżonn allura biex niżviluppaw strumenti ġodda, u dak li qegħdin nagħmlu. X'ngħidu dwar ir-rati tas-self? Kieku jina kont nafhom daw l-affarijiet kont inkun diġà sinjuru, però is-sitwazzjoni preżenti hija ta' sigurana. Għanna t-naqis ta' prezzjoni minn d id-deċizjoni tal biġ ġifru l-ħarġa dawn l-ħar 15 u għalek forsi sa' nistaw nħidu nifs. Pero rridu nużaw il-ħin moqt għaqli. Jina ħanħaffef, Issa għandi kelma mohra fuq it-trasparenza u responsabilta meta niġu għal affarijiet ta' konformità l-ambizjoni titkun ferm importanti, u għalhekk aħna saħħana din pożizzjoni fil-bank u tajnija din tajna da senjal bqija tad-dinja. Tax havens, aħna attenti ħafna dwar din il Issa rigward il-Mediterran, Aħna għanna mandat estern li jenata li jenna mill-Kunsil Parlament u l-Kommissjoni u jina kontent li għanna dan il-proġett tal ġtabilħa aħna nistaw nilħu l-għanijiet tal-Unjoni u dak li għetni provaw namlu barra l-Unjoni ma mux ta' detriment għall għanijiet tal-Unjoni Ewropea għalix il-kanali ta' finanzjament huma differenti u l-Mediterran huwa eżempju tajb ħafna aħna l-pajjiżi Ewropej żamejna l obbligazzjonijiet tagħna li ġejjin mir-Revoluzzjoni Arbija, jiena naħseb niddubita. il banek qed jagħmel dak kollu jista' xi drabi qed jagħmel kooperazzjoni tajba mal BRD u l-Bank Dinji, però aħna l-aktar b'saħħitna bħala attivitajiet tagħna, però l-kemm kien hemm diffikultajiet meta kien hemm l-ambaxxat qed jinħarqu f'ċertu pajjiżi għara aħna wasalna fiftejn fin-nikossija li inżidu l-attivitajiet tagħna hawnhekk. U l-biraħ il-bank fil-fatt iddeċida li jmexxi l qudiem eh, ċertu finanzjament ta' ċertu strutturi u anki kien hemm pakketti li iffinanzjajnihom. Nittama li inkun nista' nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom naħseb proġett il-mistoqsijiet kollek mhux issa iktar il qudiem Meta jkollna skombju ta' femmit konġunt, Kun diffiċli li xmin fassar l rapport jagħmel mistoqsijiet ukoll u anke shadows. Darbohra nġbor kontribuzzjonijiet kollha. Imma rridu nħallu ftit ħin fl-aħħar u ma nistawx. Naqbżu l-ħin tagħna rridu nispiċċaw fil-ħin. U għalhekk jiena ħanati preferenza għal dawk li kienu għaw mill bidunet jekk ikolli naqtax interventi. Mandi xedow tal-ħodor ma' zven inti ser titkellem mhux hekk. Iva, grazzi tassew, sul ħojer, Ħan nitkellem bil-Ġermanis jiena jekk ma jimpurtax. Għanna president Ġermanis hawnhekk u għalhekk għandi naħtaf din l-opportunità u ovvjament il-kol ninsabu għal-kawża Ewropea. Se nitkellem bil-Ġermanis jekk tippermettuli. Mela, l-ewwel mistoqsija Forsi nitolbok jekk għandek xi ħaġa bil-miktub, jekk ma twiġibx xi ħaġa li nistaqsu hawnhekk jekk jogħġbok, ibatin batinna bil-miktub. Għandna mira ċara fl-Ewropa 2015 għandna roadmap għal ekonomija b'karbonju baxx. Dan huwa lantana sa dan kif jista' jikkonforma mal-investiment li qegħdin nagħmlu bħalissa f'impjanti tal-faham li jmorru lil hinn mill-2015 u tnaqqis tal-CO2 meta qabel ma' livelli tal-1993 kif nistaw ninvolvu dan is-suġġett hawnhekk kenna suġġett mal kenna diskussjoni mal-bank imma jiena ninteressat biex niskopri aktar hawnhekk kemm tagħmlu pressjoni fir rigward ta' strateġija ta' phasing out xin il-pozizjoni attwali ta'kom. Ikolli ngħid li jiena mħasseb dwar il-kas tal-faham għaliex xal xhur sħaħ kien hemm ħafna pressjoni biex il-banek jerfu responsabiltajiet tagħhom. Issa irnexxielhom dan huwa tmiem sabiħ imma x'talimiet ħattu. U x'konsegwenzi dan jista' jkollu għal proġetti oħra serdu mux xur sħaħ il-banek biex iżommu mal-miri tagħhom. Forsi hemm xi ħtieġa ta' revizjoni, ta' supervizjoni. X'konsekwenzi inti tislet minn dan il-każ partikolari tal-faham? F'din l-aħħar sena kien hemm ftehim speċjali dwar l-ECB fir-rigward tal-aċċess, aċċess għal-likwidità mill-ECB. Jiena żgur illi dan huwa ta' siwi kbir għal-banek u il-kompetu ewlieni tal-banek ser ikun jeħtieġ l aċċess bħal dan, imma dan il-fejn bej li CB u li IB ser jinżam u uh, fuq li ma pedamenti u għamibni li e IB bħal SFF u li e SM mandux licenzja bankarja, mandkomx licenzja bankarja. U strettament għal dawn it-tipi ta' ftehmiet ftehmiet ma' l-ECB hemm dan ir-rekwiżit. L-istituzzjoni li ser ikollha aċċess għal likwidità suppost ikolla licenzja bankarja u għalhekk kif ser jaħdmu l-affarijiet hawnhekk. X'inhuma il termini tal ftejim Forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar it-trasparenza tal ftejim jekk tista' tkun trasparenza tkun xi ħaġa tajba ħafna, imma għall-inqas spjegalna ir-rabta hawnhekk. Legalment jiena din il-ħaġa tawadni xi ftit. kollu li kelli xi ngħid għalissa, grazzi tassew u nixtieqlek l suċċess fil-mandat tiegħek. Għal darboħra, jiena nħasseb dwar din il-kwistjoni ta' pressjoni fuq proġetti individuali li suppost irridu jiġu implementati mill-banek, hemm bżonn ta' din it-tip ta' pressjoni u forsi x'tip ta' għajnuna teħtieġu minna ħatana biex aħna nkunu staw ngħinukom fil-ġejjieni. Grazzi, onorevoli ġunti, si xedow li jmiss. Jekk tistgħu iżommu ma' tliet minuti li għandkom u żgur. Din tapplika l kulħadd ovvjament, kjoġbok Nikolas. Δεν θα το ξεπεράσω το Grazzi, jena mux sanna bizom 3 minuti. Jena u koll nishtiq nati merħba l-President tal-Bank Ewropew għall-Investiment u jena nishtiq namel mistoqsija jew tnejn dwar dak illi qal il-President ġimgħa ilu meta ġi fil-Greċja skoprejna illi firma ftehim mal-gvern Grek dwar il-finanzi għall-SMEs. Din l-aħbar għajmet ħafna raġunijiet ċari. L-ewel din l-aħbar ser kun hemm appoġġ min-naħa tal-EIB għal finanzjament tal-SMEs. Din l-aħbar smajni darbtejn fil-Greċja. Din is-sena fl-2012 ġifiri is-sena fejn inti president u nifraħlek u nixtieqlek law suċċess għal-ħidma tiegħek. Din id-darba dan il-ftajim dawn il-wedit tista' tiggarantili illi ser jitwet u ser isiru realtà iġifiri ta' bilħaq ser jgħinu l-SMEs dawn il-fondi. Għalix sissa ma stajtux twet u din il-politika, għalix din l-aħbar jina ta' darbtej l-ewwel darba ma twettaq xejn. Tista' tispjegana x'inhi l-istrateġija tiegħek f'dan ir-rigward. Issa wara li inti żort il-Greċja kien hemm stqarrija tal-istampa. tal Intqali li kien hemm ftehim mal-Gvern tal-Greċja illi jiftaħ it-triq għal fondi, għal attivitajiet partikolari u l-gvern Grek ser jagħti il-garanzija tiegħu. Xi ġifieri? il-Repubblika tal-Greċja ser tagħti garanzija fir-rigward il-bonds grigi hawnhekk. X'inhu x'inhi il pożizzjoni tal-EIB u dwar li ma' attivitajiet qegħdin nitkellmu hawnhekk. Forsi titkellem dwar attivitajiet dwar proġetti illi diġa kienu bdew imma ġew interrotti għaliex ma natawx il-garanziji meħtieġa. Grazzi ta' tweġibit tiegħek u importanti ħafna illi ikonna informazzjoni ċara daqs il-kristall u idea ċara dwar l-istrateġija tal-EIB fil-kofront tal-pajjiż tiegħi. To order on the list, but for the ECR group. L-ECR Sa' l-Onorevoli Epping. Um, uh, Chairperson, I would rather say. Grazie, Signora President. Fissem il-grupp tijaj l-ewennet jina nishtiq nirringrazzja l sur Hoyer għal-prezentazzjoni tijaw u nitkellem malaj malaj dwar dak illi aħna naħsbu li u rwol tal-IB. Aħna napelaw l-IB biex ikompli jimplementa l-aħjar prattika prudenzjali tal-banek u jipreserva l-pozizjoni ta' kapital b'saħħita tijaw jina Konvinti li inti pala liberali ta' li setta melek, aħna nilqaw il-skambju ta' femmit tal-lum għaliex nemnu li l-IB jista' jkun aktar trasparenti fil-gwar tal-operazzjonijiet ta' self tiegħu l-aktar mod partikolari li l mill-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll nixtiequ illi tgħidilna xi ħaġa dwar il-femmi preliminali tagħkom dwar il-fażi pilota tal-inizjattiva tal-Project Bonds 2020 l-iktar rigward tal-riskju komuni u kol il prezzi tal-bonds xaħġa ġoħra dwar il kapaċità ta' assorbiment ta' pajjiżi fl ewropa fil-Mediterran, u intom tittamaw li konna tkabbir ekonomiku l aktar fis possibli imma kif taraw il-kapacità ta' assorbiment emmek għalix pajizi bħal Spanja f'ħafna każijiet diġa għandhom ħafna highways, aeroporti, sistemi ta' ferrovija, flima setturi tistaw intom tinvestu biex tkatru it-kabbir, mod partikolari fi Spanja, l-Portugal, l-Italja u fil-Greċja. Għalix dinja ta' importanza deċiziva biex aħna narġaw niksbu it-kabir. Grazzi issa ser naddu sadaqsek shadows u naddu għal-kellim għal-oħrajn. L-ewwel kellim fuq il-lista huwa l-Onorevoli Langen imbagħad zitt lil Viki wkoll fuq il-lista. Grazzi. Grazzi President. Inti ressaqt ir-rapport annwali tal-predeċessur tiegħek jiena rajt iċ-ċifri tal-4635 proġetti 727 fi Franza, 146 fil-Greċja u proġetti oħrajn fl-Italja u l-Portugal ġew implementati. Issa il- nistoqsija hija x'in il-fema tal-IIB fir rigward tal- ċansijiet li hemm li żona euro timplementa aktar proġetti illi katru itkabbir fir-rigward tal-project bonds issa. Inti et illi 230 miljon għatna il-proġett sejrin jibdew f'Ottubru. Xini il-pressjoni mill-Istati membri u l-Kummissjoni intom indipendenti mod ġenwin jew inkella l-affarijiet huma differenti. Sa fi rigward tal-proġetti skont is-settur fil-27 stat membru. Jiena ma naqbilx mal-fema ta' Sur Gigol tal-li xina naħseb illi taħlita enerġetika hija kwistjoni nazzjonali. U lek li IB qed jinvesti f'impjanti tal-enerġija li huma moderni u jaħdmu bil-faham din mhijiex f'konformità mal-politika tagħna, aħna responsabbli għal għaxar snin illi ġejjin. rigward ta' din il-bidla enerġetika u jiena nixti li nisma x'qed jagħmel li IB fi rigward tal-enerġija trasmissjoni tal-gas fost l-oħrajn. Se naqla l-lista biex tkunu tafu minn hemm. Sorry, I'm Sylvie Goulard, Wolf Klintz and Vicky Ford. Um, Theodore. I have just a short technical. Theodore, jien għandi mistoqsija zaħira teknika. Jekk li IB u non profit skont l-status, xinu is-sors tal-profit akkumulat li inti semmejt? Profit akkumulat illi inżam minn tal-bank. Mistoqsija tassew ċkejkna fil-qosor u diretta. Silvi. Lodo tajba, surħajer, etniħdu għos il qegħdin naraw hawnhekk mistoqsija bil-Franċiż. Suskrizzjon. Etni nitkellmu jista' jkun hemm li kunem l-azzjoni biex wieħed jirkupra kapital. Imma jekk memx bizzejiet kapital biex għall-investiment u il-rati tal-imax fl-Europa palissa umma u li nafna ġifri kif tara inti din is-sitwazzjoni. Grazzi. Ulf. Grazzi, Sharon. Tlet mistoqsijiet, Osra. Inti tkellimt dwar il-klassifikazzjoni bankarja ta' AAA Din minn fejn tiġi mill-prestazzjoni bankarja jew inkella għaliex l-istati membzjonisti ħarin. Tista' tuża s-suċċess tal-bank bħala referenza għal proġett tal-Eurobonds li tantinna niddiskutu dwaru, ilna nitkellmu niddiskutu l-Eurobonds fiħdan il-Parlament biex aħna innaqsu l-isprezz fiż-żona euro. Dwar il-proġett. Kif tiġġudika il-suċċess ta' proġett? X'inhu l-indikaturi illi ikejlu il-suċċess ta' proġett meta jirnexxi proġett u x'perċentwal tal-proġetti tagħkom ġeneralment irnexxew? U xini ir-rabta bejn l IB u l-BRD f'Londra? Intom kompetituri? Intom tikkumplementaw lil xulxin? Intom tikkooperaw? Grazzi Vicky Ford, umbat is-sur Odi Grazzi Sur Hoyer. Huwa importanti li nitkellmu li nirrifjutaw proġetti meta ma jkunux viabli b'mod bankarju għaliex irridu ngħidu li jkunu riskjużi u din hija parti mir-reputazzjoni tagħkom. fl emendi tas-CRD illi għaddew bħala parlament aħna għamilna bidla frigwar tal miscoating biex il-banek ikollhom kwota ta' riskju inqas u bekk aħna nħedġu is-sem fi proġetti ta' struttura nittama li intom dan tappoġġaw għadna ma tkellimniex dwaru fit trilogu imma nittamaw illi dan il-punt jispunta xi darba oħra dwar il-project bonds. Jina kont pozittiva ħafna hawnhekk. Iżda rrid niżgura li dan jaħdem fis-27 stat membru. Fi stat membru tiegħi għandi proġett fantastiku il-rotta ta' tenti billi nużaw finanzi pubbliċi u privati konna swiq fiss, eh, bonds fissu u kull darba li jina nejt għalix eh, eh, naplikaw li għajbi għawnek jgħidu li illi dan ser jiswa ħafna. Għallek jekk dan ser jaħdem, illi irrit jaħdem għas 27 stat membru, l-uffiċjali ta', ta jekk joġobhom jek istawx jaħdmu miegħi biex l-imsieħba tijaj ġewwa r-Renju Unit forsi nispjegawlhom għaliex li għajbi iva ser jaħdem fir-rigward tal-Renju Unit ukoll. Nishti illi nindirizza sew din il-kwistjoni ġo pajjiżi. Grazzi Gian Piero Di. Merci Madame. Grazzi ħafna Signor President. Skużawni li wasal tard. L-ewwel klim tiegħi Sur President se jkunu ta' ringrazzjament għal-mod kif inti taħdem maħna, anki li tiġi tiltaqa' maħna. Inti m'għandek lebda obbligu li tiġi tiltaqa' maħna, eh, peress li inti responsabbli għal pala responsabbli tal-bank. Issa, eh, peress li jiena responsabli minn dan ir-rapport tal-budget li jiġi alternat minn sena l-oħra, nixtieq ngħid li l iib m'għandix supervizjoni eh, issa inna xi tlieta jew erba' snin nitolbu li jkun hemm ċertu kontrolli bbażi legali li l-Kummissjoni qed tuża għall-Unjoni Bankarja. Għalhekk Eh, kif taħsiba inti minn kien hemm qablek bħala chairman, bħala president, kien jaqbel ma dan. Inti kif taħsiba, għax ma ridux laqas li li, ib titlef it-AAA rating tagħha. Hemm ħaġa oħra l-Parlament l-Unjoni Ewropea u kol tkun i bħala azzjonista eh, fl-imkien ma l-istati membri u kol ta' talba kif taħsibha dwar dan inti? Grazzi. Um, grazzi dawn kienu l-kelima kollha. Ser nitlob lil Mario Mauro jekk jixtieq jitkellem jew inkella forsi nagħtu l-ħin disponibbli li għandna li surħojer. Tixtieq li twieġeb għal xi ħaġa? President, nipreferi nisma lil President Hoyer u fl-istess waqt nirringrazzja li shadows mod partikolari illi esprimew id-disponibilità tagħhom fir-rigward tal-ħidma ta' dan id-dossier. Grazzi. Aħna rridu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda fl-10 nofs u għalhekk għandek xi ħin biex fadallek ħin biex titkellem dwar l-affarijiet li jixtieq tuġeb għalihom. Nasser nwiġib il-mistoqsijiet ta'kom jekk ma wġibomx kolla ser nibat il-mistoqsijiet bil-miktub. Sini Gular, per eżempju, irrit irrit verifika dak li inti xtaqt tgħid. Frigward tal politika tal-enerġija naraw illi l-kuntest huwa kbir ħafna u femi differenti f'din il-kamra. U il-bank jinqabad bejn il-basla u 20 għaliex għandna 27 pajis għawnek u għanna politika tal-enerġija illi għanda 27 direzzjoni. Il-bank għandu agenda ambizjuża rigward tal-politika tal-enerġija. Għaxar snin ilu kena investiment ta' 500 miljon euro fil-ambjent. U issa għanna ċifri bżewċ numri u ma biljuni dawn. Iżda, Iva, fil-rigward tal-enerġija, aħna rridu nixbdu l-istess ħabel u dan ser namluħ fil-ħarifa għanna konferenza kbira mħejja għaliex aħna rridu nieħdu deċiżjoni fundamentali dwar id-direzzjoni tal-politika tal-enerġija. Fil-rikward tal-impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-faham, hemm stati membri differenti li jinsabu f'sitwazzjonijiet differenti. Il-mistoqsija hawnhekk hija aħna għanna nejnuhom, għanna nejnuhom biex jiksbu l-aħjar teknoloġija possibbli u jekk dik l-aħjar teknoloġija possibbli ikun il-faham fir-rigward tagħhom. Forsi iva, hemm rwol x'naqdu aħna hemmhekk. Iżda dan kollu għandu isir b'mod ibbilanċat u bir-reqqa dwar il-Glencore dan il-kas Sur Gold. Iva kien hemm xi flejjes illi ma nafux fejn marru hemmhekk imma rridu nirranġaw din it-taħwida nitalmu mill-iżbalji tagħna. U fil-ġejjeni ma nitħlux għal xi proġetti illi lanqas nifmuhom sempliciment għabbażi ta' xi entużjażmu żbaljat u għalhekk hemm bżonn ta' aktar viġilanza. Dwar l-aċċess għal likwidità nistgħu ngħaddulkom il-testijiet legali li huma relevanti. Mod politiku huwa importanti li l-IB kollu aċċess għal likwidità tal-ICB. Anka jekk ma jużax, ma jużaħħiex din il-likwidità. il il likwidità imma din it it-tina pożizzjoni aktar b'saħħi ta' rigward tas-swieq. Irdu nerġgħu nikkonsidraw iġbija tagħna fejn hejn is-swieq. U din mhix xi ħaġa illi hija ċerta hawnhekk. Il-ftehim malli sibi jrid jiġġedded kull sena u jkun ġustifikat kull sena. Hemm serje sħiħa ta' proposti li għandna qudiemna u jiena xi darba kont kandidata hawnhekk. U kien hemm diskussjoni illi li IB ikun it-tieni bank illi jsellef jekk ikun hemm bżonn. Sakemm jiena ser inkun hawnhekk fil-bank din il-kariga jina ser ngħid lil bord amministrazzjoni le. Meta l-persuni jitkellmu dwar il bazukas fost l-oħrajn, dan imur lilin mill-possibiltajiet tal-IB u dan jista' jikkomprometti il-modell ta' negozju tagħna għaliex jibdel fundamentalment il-profil tal-bank. U għalhekk jiena kontra anke li sempliċiment naħsbu dawn l-affarijiet. Dwar il-pressjoni issa. Jina naf li l-Parlament Ewropew jappoġġana. Il-Parlament Ewropew ovvjament huwa immuni għal pressjonijiet nazzjonali u għalhekk aħna napprezzaw dan l-appoġġ aħna irridu nimplementaw dan fl-axar mill-axar u nista' ngħidilkom illi jiena qatt ma ħadsem f'din il-logħba ta' puntar ta' subajn ta' swaba bejn awtoritajiet tal-Greċja, Trojka, Sur Reichenbach, il-Parlamenti Nazzjonali u il-Bank. Dan ma jagħmel sens irridu nsibu soluzzjonijiet li jagħmlu sens għal problemi li hemm. Aħna l-koll nafu kemm intilef żmien fil-Greċja din is-sena minħabba elezzjonijiet, l-ewwel kien hemm ir-referenda li ma kinux meħtieġa, mbagħad rajna l-elezzjonijiet, l-ewwel elezzjonijiet it-tieni elezzjonijiet. Aħna għandna stadju li l ta' negozjati mal-awtoritajiet tal-Greċja u dawn it-taħdidiet kienu ta' suċċess u nittamaw li jkomplu għaddejjin jekk nirċivu l-konsens tal-Kummissjoni li neħtieġu għax jaffarijiet f'dan il-pakket għal raġunijiet ta' kompetizzjoni neħtieġu l-konsens tal-Kummissjoni jiena żgur il dan ser jasal mela mbagħad wara li jasal dan il-konsens il-flus ikunu jistaw jibdew jaħdmu hawnhekk. Aħna rridu impenn ċar tal-gvern Grek u dan huwa minnu wkoll għal proġetti ta' infrastruttura, proġetti Dawn il-proġetti għandhom żewġ problemi ewlenin l-ewwel net għandna xi proġetti ta' toro kbar pendenti fil-Greċja illi jridu jarġgħu jiġu eżaminati kemm il-darba lix mill-punti vista ta' filabilità ekonomika hemm xi mistoqsijiet, xi dubji li jridu jitneħħew. Imbagħad hemm struttura aktar komplikata ta' rabtiet bejn il-konċessjonarji, il-gvern Grik u aħna. U biex nkun onest magħkom, din hija sitwazzjoni tal-biża' u għalek jina għat li senjura Sahidakis illi aħna neħtieġu l-gvern Grek illi nġibu fuq in-naħatana jekk aħna irridu nibdew dan il-proġett, irridu relazzjoni diretta mal-gvern Grek. Dan huwa approċċ tajjeb ħafna imma mbagħad hemm problema oħra fejn jista' l-Parlament Ewropew. Aħna skoprejna f'dawn l-aħħar sentejn kemm huwa diffiċli li programmar mill-ġdid tal-fondi strutturali. U dwar dan irridu nitkellmu meta aħna nippjanaw il-prospettiva finanzjara li jmiss, l-MFF li jmiss. Għaliex huwa ewlieni hawnhekk illi nkunu nistgħu nibdlu u naqilbu minn affarijiet illi kienu pjanati għaxar snin ilu għal affarijiet li huma meħtieġa llum. Fil-Greċja, per eżempju, kien diffiċli ħafna jekk mhux impossibbli illi nibdlu u jkonna proġetti ta' enerġija intelligenti fir-reġuni. Il-flejes kienu ingħataw li reġuni u kienu allokati għal għanijiet ta' trasport jew inkella toroq u ndumu ħafna biex naslu għal ftejim meta niġu biex naqilbu minn proġetti antiki, antikwati għal proġetti meħtieġa, proġetti effettiva, effettivi fis settur tal-enerġija u l-ambjent. U għalhekk il-mod ta' kif negozjaw bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni, il-Parlament forsi jista' jittejjeb biex ikun hemm aktar flessibilità fil-programmar tal-proġetti. Kapaċità ta' assorbiment, eh, Pink, din hija l-akbar problema. F'xi pajjiżi tafu li din teżisti huwa meħtieġ illi aħna naraw it-tlet elementi tal-politika tal-Unjoni Ewropea flimkien Jekk aħna rridu li naraw l-kapaċità ta' assorbiment titjieb baktar self, mela allura rridu zidu aktar eh, konsulenza teknika u finanzjarja u din tal-aħħar ser issir il-kwistjoni ewlenija għalina. Dan ifisser li kollox ma kollox meta jkollna pjanar operattiv ambizzjuż rajna li kienem zida tal-attivitajiet tagħna. Iżda aħna ma nistawx ngħidu u narġaw nagħmlu hekk. Aħna rridu li konna prestazzjoni aktar dinamika fiswi, aktar strumenti innovativi u kol irridu nkunu aktar disponibli mal-klijenti tagħna biex inkunu nafu fej ser naslu fis-snin li ġejjin u għalhekk il-kapaċità tagħna rridu nsaħħuha il-bank diġà seta iżid il-konsulenza mal lending and blending. l mill-Unjoni Ewropea jiena naħseb illi l-Bank Ewropew l investiment għandu rwol importanti ħafna. Jiena rajt proġetti matul il-tajjel tas-sajf proġetti li l-in mill-Ewropa u rajna il-kisba tal-kredibilità tal-Unjoni Ewropea f'rigward ta' proġetti ta' infrastruttura, proġetti ambientali, proġetti tal-enerġija u dawn tkatru grazzi għall-attivitajiet tal-IB dan kien suċċess ta' min isemmih u Rajna li ħadem il-mandat estern tal-bank għana l-Ewropa tal-Vant, il-Mediterran. Fil-Mediterran għati iridu niksbu riżultati bħala Ewropej dan nafuh u jiena sodisfatt illi ġimgħa l-oħra kellna laqa partikolari illi irnexxiet u issa għandna koordinazzjoni tajba malli BRD, il-Bank Ewropew u rikostruzzjoni u l-iżvilupp. Kelli din il-mistoqsija mis-Sur Klint u nixtieq nindirizza biċ-ċar li IB huwa azzjonista u hemm ħafna azzjonisti fl-Unjoni Ewropea u lilin rajna illi kien hemm setta għanijiet illi mhumiex f'konformità mal-miri tal-Unjoni Ewropea hemm differenza żgħira. Speċjalment meta wieħed iqis proċeduri ta' l-Unjoni Ewropea u jqabbilhom mal-kriteri tal-Unjoni għax fil-Amerika, fil-Russja, jew fil-New Zealand, <laughs> ovvjament <laughs> hemmhekk ikun hemm nies li m'għandhomx għalfejn isegwu r-regoli tagħna. jiġifieri hemm din id-diffikultà, anzi differenza inerenti u irridu nqodu attenti meta aħna naraw kif se naħdmu ma' li BRD. Il-BRD nħollo għax meta kienem eh, waqal ħajta Berlin Eh, u kien hemm l-unifikazzjoni tal-Ewropa li IB ma kienx lest li jħu ir responsabilità għax kieku eh, kieku kien kapaċi kien suppost kienu li refa responsabilità u l isfida imma ma kienx ippreparet għalhekk kien inħoloq li BRD l-istess nejdu kol għal-Kunzil ta' mediterran Qed nikoperaw mal-ċermen il-ġdid anki dak ta' qablu, kellhom relazzjoni veru tajba miegħi. Jina il-tqajt ma' reprezentant f'Londra ftit ilu qed raw nikkoordinaw u xogħol li għanu per pereżempju fil-Greċja. Għax dak li żgur ma bżonn il-Greċja huwa li ikolla għajnuniet ta' fondi u ma jkunux ikkoordinati bejnietom ġifri, hemm bżonn l-aħjar li, li nejnu, privatizzazzjoni u kol, li nejnu bl-aħjar mod. Għalek, rridu naraw li naħdmu u li sforzana jkun wieħed flimkien. Eh, meta jiltaqgħu il-bord ta' direttura ta' li BRD mir-reprezentanti tagħna, ma jistawx eh, dawn jiġu dejjem faċċjati b'affarijiet li ma jkunux qed jaqblu jkunu konfliġenti l-exposure tal-IBRD um, lejn il-pajjiżi il tas-South tal-nofsinhar. Tal Dan kien dejjem il-bilanċ li aħna dejjem ridna nara niżguraw. l lanijiet ta' l-AIB nsibuhom fit-trattat u dawn jaqblu ma dawk tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, il-koezjoni tant huwa tant punt speċifiku importanti Il-koezjoni hija xi ħaġa li rridu nikkontribwixxu għaliha sabiex aħna intaffu u innaqsu il-differenzi ta' bejnietna. Għalhekk dak li qegħdin nagħmlu ovvjament mhuwiex qed jow jew jingħaraf li huwa b'mod bilanċjat għax qed hemm li għandhom bżonn iktar minn oħrajn. Mediterran tafux qed jiġri fl-aħħar sitt xhur Jiena għamilt ħafna xogħol biex nipperswadixxi l-kapit ta' stat u l-Ministri tal-Finanzi eh, għaw law lem, imma ma nistax jiena mur għan David Cameron ngħidlu li għandi bżonn kapital, injezzjoni bil-kapital ta' 1.6 eh, miljuni. Biljuni. Ġifiri dawn l-affarijiet ma tantx tista' tagħmilhom anki jekk xort qed naħdmu namlu sforz tajjeb. Um, li IB għet eh, iħallas il-ferroviji, mhux il-ferroviji l-underground ta' Londra bħalissa. Imma s-sinjura Ford tinterrompi u tgħid li tgħidlu lis senjur li għandha bżonn titkellem miegħu. U s senjuri jaċċetta. Meta għet iqis xolli xogħol tal ġejjini hemm bżonn ukoll li xogħol ikun konformi mal prioritajiet tal-Unjoni għal dawn għal dan iż ġejjin. Għalhekk tajjeb kif se jizvolġi d-dibattitu dwar il-faċilitajiet fl-Ewropa, il-connecting facilities. Meta wieħed u ukoll fuq il-proċess ta' globalizzazzjoni, u kif se tissaħħaħ l-Ewropa. Anki li Cruz kella raġun meta tkellmet fuq il-deficit li jeżisti fis-soċjetà u l-komunikazzjoni tas-soċjetà. Aħna ovvjament irridu naħdmu bl-almu mal-Komissjoni Ewropea fuq dan is-suġġett fuq il-soċjetà tal-informazzjoni. Imma meta ħna nagħmlu xogħol tas-self niddependu ħafna mir-rati ta' li max għalhekk irridu nkunu lesti emmek biex natu l-proposti differenti għall-istati membri. Dawn l-affarijiet palissa għadhom ftit lura għax l-gvernijiet rnexxielhom bil-leġiżlazzjoni tal-pajjiż nazzjonali li jgħatu l-qafas per eżempju għal ċertu um, xogħol jandu xaqsam fil-kamp tal-enerġija. U mbagħad nerġa' nirreferi għal soċjetà ta' eh, ta' li tkun bbażata fuq l-erf, l-innovazzjoni, ir-riċerka. Il din is-sitwazzjoni meta tqis l-istati membri hija ta' barra minnaw u minħabba l isfidi ta' globalizzazzjoni tajjeb li ninvestu f'dan il-qasam. Aħna dejjem irridu il-riżultati tagħna jitkejlu skont l-anijiet li għandha l-Unjoni. U meta toqgħod tfittex dettal, tista' tara fl-Ewropa li hemm proġetti li ġew deċiżi 15-il sena ilu u tgħid kif qatt kien jista' jkun li dan it-tip ta' proġetti ġew eh, aċċettati. Ġifiri, kif qegħdin naħdmu l-affarijiet li qatt ma jistgħu jaħdmu nħalluhom nippruvaw għom? Irridu noqogħdu attenti li ma nħallux dan it-tip ta' żbalji u nirrepetuhom. Għalhekk aħna kien ħafna kritika fuq il-proġetti li tlestow, xorta nista nejt li l-bank ma safrax telf. Għax aħna dejjem l qabel kollox hija li aħna nipproteġu ċittadin u l mini għalla sittaxxi. Ma jfissirx li ovvjament li riservi tagħna nħarsuhom jekk ir-riservi tagħna li jkammulaw fl-dan l-ħar 14-il sena ma kinux hemm ma konniex inkampaw. Aħna ma nemnux li ridu namlu l-aktar profit. Qed jgħidu li li rrid nagħlaq kelma waħda biss ta' malaj malaj fuq is-supervizjoni u d-diskussjoni li kien l-ġimgħa l-oħra fl-Ekofin dwar l-Unjoni Bankarja u xtip ta' odda um, um bżon biex nititwaqqaf aħna naqblu kom kompletament anki marwol li ħa il-Bank Ċentrali ta' Lussemburgu nikopera u kol mal-Orti tal-Awdituri imma jekk il-Bank Ewropew, Ċentrali Ewropew irrit jagħmel affarijiet differenti aħna nikopera nikkoperaw ukoll miegħu. Grazzi ħafna hija nibatuhomkom bil-miktub fil-każ jew bif b'mod bilaterali. Iva, hemm bżonn inkomplu Verne. Verne, forsi tista' tagħmel mistoqsija bil-miktub? Iva, l-IIB għandu ħafna u ħafna potenzjal biex jiddeċidi dwar il-viabilità ekonomika tal-proġetti tal-istati membri. Inti taħseb li l-milli IB tista' toħroġ aġenzija Ewropea tal li tiddeċidi bħala credit agency? Le, jgħid il-President. Ibatinna karta bil-miktub jekk inti trid tiddiskuti iktar fil-fond dan is-suġġett. Tajjeb, mela, mal-ewwel immorru għal eh, il-punt numru 15, anzi, dak li jettilkom li se nitkellem jettilkom li qabel il-rapport Tyson se nitkellmu dwar dan is-suġġett. Iġifiri, id-direttiva dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġjata u manipolazzjoni tas-suq. Ir-rapporter qalet li m'għandix bżonn ħafna ħin u għalhekk jiena il-president issa qabżitila u qed tajjed ma' kulħadd u tgħid in-nies joħorġu għax iż-żmien m'għandniex żmien nitilfu. Um, thank, thank you very much and um... Grazie ħafna jienet ma tanċanti bżon ħin għax fuq ħafna minn dawn il-kwistjonijiet l-emendi verament saħħaw id-dokument l-emendi huma tajbin, kooperazzjoni mal-Shadow Reporters kienu veru taj, kienet vera tajba, xerin malaj malaj. Xtaqt nejt li kena zoċ laqat ma' Shadows, issa għanna l-emendi ta' kompromessi, għamilna kienem xi mistoqsijiet li ħarġu minnhom anki forsi ta' natura teknika, imma lesti biex fuq il-mar nistaw namlu issa nieħdu l-vot. Nixten ringrazzja l-kollegi għax verament ħdimna tajjeb l-affarijiet ta' benchmarking irnexxila wkoll inkopruhom dejjem meta nitkellmu fuq il-manipulazzjoni li tajna wkoll ma' Kummissarju Baħnie biex naraw kif taħseb l-Kummissjoni f'dan il-qasam u kif tista' ukoll eh, tejn anki fil-laqat ta' eh, trialogues. Issa għandna ismiħ nispera li l-kollegi jaġevolawni u jiġu għal din il-laqa anki se jkonna kontribuzzjoni permezz tal-video conferencing se jkonna il-kommissarji Bahnie u Almunja u tajjeb issa li nimxu l-qoddim ikonna il-benchmarks. Issa meta aħna eh, nitkellmu fuq eh, dan il-dokument, kena nerġaw niftħu il- ninsow l iskanetali kena xkena naħdmu mal-komitat libe Ma naħsibx li għanna diverġenzi gbar u tajjeb li xerin bħala il-president eh, rajna flimkien li kena eh, dawn il-kompetenzi konġunti u tajjeb li sibna l-ftajim um, u naslu għal-vot 58 emendi, 18 minnhom kienu minn libe u mill-komitat tagħna aħna ridna nagħmlu li ċertu allinjament ma' regolament tal abbus tas-suq anki ndaħlu definizzjoni eh, ta' regolament fid-direttiva l-autoritajiet kompetenti dawk li msejħa back programs kien hemm ħafna emendi dwar il-manipolazzjoni tal-benchmarks u dawk se nibatom, dak daħalnihom kollha f'kompromess biex eh, bekk sajna nkupraw kull kwistjoni ma jkollna dokument legali ta', stoffa. Aħna ridna wkoll naraw li ndaħlu eh, il-fat meta jkollok inti persuna oħra li tinċita l xaħat tal-manipolazzjoni jew tisforza. Aħna ridna eh, maximum u terminu massimu minimu ta' ħames snin meta jkun hemm insider dealing u sentejn għal min u kol x informazzjoni dwar manipolazzjoni tas suq Jiena, jiena dawn l-emendi kiku nista naċċettom għax irridu kunu ċari qed nitkellmu fuq reġims li nistgħu normonizzaw approċċi li jkunu simili fuq e, dan din il-kwistjoni tal-manipulazzjoni mhux qed ngħidu li ikonna l-istess regola eżatt, imma l-edeja hija li jkollna ċertu livelli ċertu normi l-istati membri u koll naraw li se jkollhom l-obbligu biex jgħatu taħriġ l-esperti kemm tal-ġudizzjara u kell eh, tal-naħa tal-pulizija li jkunu qed jagħmlu l-inkjesti kriminali fuq dan is-suġġett jitum ukoll l-odda ta' investigazzjoni. Mhux qed ngħidu li dan irid isir mill-Istati Membri. Dawn kienu l-idejat prinċipali li naxtaqt insemmi, ovvjament jiena lesta wkoll biex nitkellem fuq livell bilaterali mal shadow reporters biex ikonna dan ir-regolament li jkun kompatibbli koerenti u hemm xi affarijiet pendenti li nixtieq niddiskuti fuq livell bilaterali ma' xedew rapporters. Dak li kellix ngħid, grazzi ħafna. Grazzi. Issa sepe mhux qiegħata mhux qedaw u ma nafx hekkawx eh, mhux aħtjor li se tkellem fisimha le għall-Aldi Wolf, inti trid tiżid xi ħaġa. Wara li smajt il-Arlin, ma tantx għandi xinżid. Kellek raġun meta inti spiegajtina l-affarijiet u nistaw nifmu musun qot ninfettaq fil-dettal. Jina naħseb li għanna ċans nerġaw niltaqaw bejn il-rapporters biex niddiskutu l-affarijiet pendenti ġifiri memx problemi għalissa. Naħat jaj. Sven, l-ewwel net nirringrazzja s senjura Rapporter u anki għall-approċ li t-tieħed li għanet naqblu miegħu jina naħseb li din ħaġa tajba naħsbu u kol li huwa importanti li jkollna dan is-smieħ. U li bħala shadow rapporters aħna nkunu lesti li nisimgħu u nikkonsidraw il-proposti li se joħorġu minn dan iż-żmien biex insibu verament soluzzjoni ta' għal dawn l-affarijiet pendenti sabiex ma niġux akkużati li aħna smieħ edin namluħ biss tal-forma għal pubbliċità biss. Tajjeb li shadow reporters jikkunsidaw dak li jisimaw. Aħna naqblu u kol ma l-approċ li ħadet il-kommissjoni. Nix dak u kol li ziedet. Nixti unajdu li ma li il-definizjoni ta' l-indiċi li huma koperti fil-proposta bbażati fuq il-valuri jew dawk il-valuri derivati li joħorġu mill-rati tal-imax, naħsbu li l-prezzijiet ma jkunux bizzejiet. Wieħed jista' jiftaħ l-ambitu ta' dawn l-indiċi u għalhekk ta' min wieħed jerġa' jistudja id-definizzjonijiet. Dwar l-emendi tagħna issa aħna għamilna numru ta' proposti speċjalment emenda numru 245, l-emenda 56 li qed tissuġġerixxi li fid-direttiva joħroġ ċar li il-hemm eh, bżonn fil-liġi tal-pajjiżi dwar is-sanzjonijiet li din ma tikkunsidrax biss il-benefiċi finanzjari manki il-diżordni li ġib lil partijiet terzi fis-swieq finanzjarji. Għalhekk U kol, meta għet isi l-emendi tal-kollegi, ħafna minnom nistgħu naqblu maħħom. Hemm ħafna titjib meta nitkellmu dwar definizzjonijiet tal-abbużi tas-suq fejn qed ninkludu wkoll l-aġir l-aġir ħażin jiġi ikkastigat anki jekk dan eh, iġib l-abbuż mod indirett, indirettament. Is-Sinjura Swinburne dak li qalet fuq il premessa 16, aħna naqblu li jkollna definizzjoni iktar wiesa dwar l-abbuż sabiex toħroġ ir-relazzjoni anke jekk din tkun indiretta relazzjoni bejn la bus tal-aġir u anki l-biċċa qodda finanzjarja. Naqbel ukoll mal-emendi tal-artiklu 3 u 4. Iġifiri, meta nitkellmu fuq min e, jiġi inċitat biex jagħmel xi kontravenzjoni jew xi jagħmel xi abbuż. Anki min jiżvela ċertu informazzjoni, aħna qed nitolbu li l-persuna konċernata setet ukoll tat em, informazzjoni li tqarra l-artiklu 4 ta' Tramosa għall-investituri li ma jkunux professjonali u li jitħlu u jagħmlu ċertu żbalji jistaw wkoll ikun hemm sanzjonijiet anke jekk din forsi iktar tidħol fil-mifid. Kien hemm żewġ emendi oħra l-emenda 23 tal-kollega li natant nambira Silvi Gula Gulaħ Qed nitkellmu wkoll hawnhekk fuq kif qed titkellem dwar eh, il-medja hawnhekk li rridu eh, meta jkun hemm xi ġurnalist li jiżvela l-informazzjoni ovvjament, il-persuna il-ġurnalist irid jiġi protett. Imma jista' jagħti il-każ ukoll ikun hemm xi persuna li tuża l-ġurnalisti biex timmanipula s-suq li għalhekk hemm bżonn li anki din il-persuna li tkun wara il-problema li tiġi ukoll kastigata. Inkella se noħolqu lakuni kbar. Idu noqogħdu attenti biex ma jenħallux din, din il-possibilità. Fu il-premessa 18 ta' Sur Klintz, aħna ma naqblux li sanzjonijiet amministrativi u kriminali għandhom ikunu wieħed jeskludi lil ieħor Mm, ma naħsibx din għandha tkun problema legali. Aħna għalhekk nistennu bil-ħerqu li bil-ħerqa li naħdmu mal-rapporter u l-kollegi kollha naħseb li risqin verament għal ftejjin bejnietna. Aw xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem għandhom tal-ICR? Għal Gwe, Iva, Marisa. Grazzi, Signora President Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lil Arlin għall proposta tagħha naqbel ma l-edajat ewlenin li i, i kelmitna dwarom anki sabiex dawn l-emendi jiġu konsidrati mal proposta L-proposta minna fija li ġiknet waħda tajba. Aħseb u għara. Mux meta naqilbu l-kumitati xi kultant l-emendi kollha ma joħorġux. Għalhekk fuq dan il- fuq dan is-suġġett nixti ngħid xi ħaġa nitkellmu fuq erba' tip ta' emendi. Mela, dik dwar l-aġir, u naraw eżattament il-kunċetti għal xiex qed jirreferu, hemm ukoll numru ta' emendi li magħhom nistgħu nżimu ċertu abbuż li jiġu sanzjonati. Hemm ukoll emendi li jitrattaw l-intenzjonijiet tan nies iġifiri kollox ma kollox kif qed nara l-affarijiet jiena fl-opinjoni tiegħi rridu nsegwu l-idea li ħarġet l-idea li kienet ħarġet mill-ewwel abbozz Għax dak li huwa importanti huwa dak li resaq fil-bidu. Ma nistawx naċċettaw dawk il-proposti li permettu għal ħafna derogi jew eċċezzjonijiet għax eh, nkunu nista se nażolqu fin-nixef. Iġifieri nispiċċaw qisna biċċa ġobon mill iżvizzera l-ġobon iġifieri tat-toqba Meta sa nitkellmu dwar l-intenzjonijiet tal-persuni, in-nies qed irridu ma ninsawx il-mensereja ġifieri meta inti kollok eh, meta inti tgħid hemm persuna li kellha l-intenzjoni li taġixxi ħażin. L-ideja hija li għal dawn l-entitajiet ta' supervizjoni rridu nissimplifikaw l-om ħajitom u kol. bżonn intuhom qodda li kunu jistgħu jużaw, anki sabiex kunu jistgħu jirrispettaw l-integrità tas suq Jiena, lesta li koopera ma'kom sa' fejn nista, kif diġa qed. Għandi xi kummenti tiegħi stess li nixtieq nagħmel. Għaw xi ħadd ieħor? Grazzi, mela nixtieq ngħid li jiena naqbel mal-maġġoranza tal-emendi u jiena minix shadow reporter nħalli fidej Wolf. Imma naqbel ma' zven fil-fatt li il-sanzjoniet amministrativi u kriminali mhumiex waħda alternattiva għall-oħra. Inti persuna tista' tiġi multata u tinbat il ħabsu ukoll. Jena naħseb li jistaw jiġru każijiet hekk. Ġifieri inti wieħed iqis il-pakkett ta' sanzjonijiet imma din hija ħaġa separata. U għannu għannan nħallu fidej il-qrati biex U Wieħed jista' ukoll kun qed japplika sanzjonijiet għal individwi differenti fuq il- il-ġurnalisti issa, il-ġurnalisti li jikdbu speċjalisti ekonomiċi, dawn intizi mal-fat li ridu kol eh, jirrispettaw l-interess pubbliku, għalek jena mantijom xkiku kaħt blanx nħallijom liberi biex jiddeċidu kollox huma għax naħseb dawn jistaw u kol e, fl ħar mill ħar jistaw jkun hemm dannu mhux biss għall-investituri imma anki fil-qasam tal-pensjonijiet per eżempju. Għax jista' jkun hemm ġurnalisti li jipreferu jagħmlu skup u ma joqogħdux jaraw eżattament il-konsekwenzi ħżiena. Jiena ngħid ukoll li wet irid iqis l-aġir indirett kelli u kol emendi li kopru l-indiċi, l-benchmark markets u anki eh, l-estimi. Dan poġġejtu fl-artiklu 2 għax l-emendi għall-artiklu 2 għonek rajt li eh, aħna l-grupp tana jew il-komitat tana għandu l-iktar kompetenza, imma nistaw indaħlu għom ximkien ieħor naf li dan jista' jġib xi problema minħabba l-kuntest, jekk impoġġu l fil-kuntest tal-mifid. Imma rajt, żammejt mal-kompetenzi tani tagħna u ippruvajna eh, naraw kif inkopru ħafna ktar affarijiet għax hemm ħafna affarijiet li jinfluwenzaw kif jiġu deċiżi l-prezzijiet u kienet kombinazzjoni, anzi, kienu fortunati fil-Istati fil Uniti li setaw jaġixxu fuq il-kas um, Libor. Ma nafux irnex verament inkopru kollox fil-ġejjini. Fil il-Kummissjoni għaw edha għaw xatjor li x intervjeni għaw edha ma, ma, ma t-iċt Arlene forsi? Iva naħseb kienet ħagħut li kena dan l-iskambju għalix jisaxħaħ mill-ġdid dak li jena fassalt fil-kompromess u li jintom ser tirċivju kopja fil-fat, sen biddil ħafna mill-affarijiet il-punti saru mod sostenut, mod tajjeb. Punt ftit punti, aħna ser namlu preċiżament dak li ġara fuq mar, fuq din id-deċiżjoni wisa, ġifiri hemmhekk semmejna l-rati ta' interess, il-benchmarks, l-indiċi, anki l-kontratti derivativi, ġifiri ridna nġbu l-istess ħabbel sabiex bekk aħna jkollna definizjoni aktar wiesa ta' dak li għandna hemm bħala benchmark għamilna hekk f'mar u anki f'mad. U għalhekk jien naħseb li kollegi għandhom ikunu kuntenti b'dak li ksib dak li inkludejt u kol meta ħaris lejn il-50 emenda jina daħħalt f'dawk il-kompromessi klim bħal dirett, indirett, inducement, ġifri naħseb li għandkom tkunu kontenti, anki ktib ta' mġiba. Ġifri, fuq dan il-punt, naħseb li għawnek semmejna l-amenda li kienem bżon dwar is-sittaqa, pero ovvjament dan huwa punt plittas kumpless għanna pazn ta' premessa, nemx għarfin ta' industrija, pero titeb moċar mod li waċar, u għalek sinerġan fassal dan kollox marix li laffajt ikunu miktuba biċitlem u biċitla u bat jiġu interpretati b'modi differenti. Allora fil-prinċipju jena favur li nżid dan kollu. Il-kwistjoni tal-misselling din ti titħol f'mifid, għalix xina ħat pariri dwar da, ma nistax namlu Eh, ma nistax nistendu l-ambitu hawnhekk. Għax din hija kwistjoni ta' taħt mifid. Hawnhekk ovvjament għandna l-abbuż u l-manipolazzjoni dawn japplikaw għall-imġiba abbużiva għall-insider trading u l-informazzjoni tista' tapplika ma' din it-tip ta' problema, pero din ma tapplikax biss għal qasam wieħed għaliex din ta' taħt il-mifid u l abuz ta' suq u il-direttiva um, mad ta' taħt affarijiet oħra. Ġifiri, kelli tħassib u koll, pero xtaqt nisma ta' dak li kellhom xi jgħidu l-kollegi, hawnhekk qed nitkellem dwar il-libertà tal-xandir u ma naħsibx li noqogħdu nargumentaw fuq dan kollu għaliex dan diġà kollu kopertu. Hawnhekk ħanuri l-kollegi li ta' bilħaq dan il-punt huwa kopertu m'għandniex bżonn lingwaġġ addizzjonali li qed titkellem dwar l-istess affarijiet u kostituzzjoni ta' ċetra t-tredda dan diġà koperta għaliex fir-regolamenti ta' qabel hawnhekk semmina l-istess dibattitu t-kellim ma' l-Onorevoli Garbers li kien rapporter kellu diskussjonijiet mal-ġurnalisti ma' rappreżentazzjonijiet u dan l aspeġi ġeġi kopert. Allora jina serv ma' servizzi legali tal-Parlament u għalhekk ma rridx li jkolli sezzjonijiet fit-test li jisemmu mill-ġdid affarijiet repetuti, allura nix li kolli ħagġa ħaġa maqsum Eh, allokata l ħaġa waħda. Ma rridx repetizzjonijiet. Mardux niskludu sezzjoni ta' persuni u fil-fatt kien hemm anki pereżempju ġurnalist li kienu implikati ġifiri eh, dawn it-tip ta' nies qed jgħaddu informazzjoni ġifiri jridu naraw li ma naħallu xejn xquq. Kwistjoni li kontenta li semmejt huwa hija il-kwistjoni ta' il-fatt jekk ikollokx pieni kriminali jew amministrattivi. Għanna l-prinċipju nebis nidem li jrid jiġi rispettat u dan fil-liġi Ewropea i meta jkollok perikolazzjoni doppja biex najdu hekk, ġifri double jeopardy miex l-applikazzjoni tal-sazzjonijiet eh, kriminali u ċivili. Hawnhekk għandna sanzjonijiet doppi kriminali. Għan inċettaw in-nebis nidem dan il-prinċipju għazan ċar u jekk nista nibatilkom id-deċiġeni spektra tal-kas spektra għemmek jgħidlek li tista tapplika kemm pini amministrativi u kriminali ma ma tistax ta' tapplika darbtejn l-pini kriminali, għemmek għanna referenza u jena mnix lest li naċċetta jekk il-Komitat Libe ma jaċċettaħiex għaliex termini legali da ma jfissirx dak li qed jgħidu ma ġifri ċertu stati membri jużaw din dan il-punt Franza ta' melek. Pero ma nistawx nerġaw nikdbu snin ta' kif, kif tapplika l-liġi f'stati membri. U dak li qed naraw f'dan il-każ l-Iver ta' bilħaq aħna kena 200 miljun sanzjoni amministrattiva u fil-fat din kienet probabli tammonta u kol għal pina fil-ħabs. Allora rridu ma rridux noqdu nerġgħu nikbu mill-ġdid dak li u prassi komuni ċertu stati membri u qas iridu indajfu il-liġi dwar la abbuż tas-suq. Allura rrid ngħidilkom li jiena ħaris lejda kollu f'dettal breqqa u nista' nassigurakom li mhux se jkun hemm prinċipju ta' perikolazzjoni doppja dak il-jeopardy. Allura rridu nsostnu l-affarijiet tagħna nawnaru li kollox ikun kif suppost. Jina ser nibatilkom il-kompromessi din il-ġimma saġġet biex intkolkom żmien biżiet biex tħarsu lejhom. Um, I can also uh, remind u kol infakkar il-kollegi li smieħ fuq l fil-24 ta' settembru fit-3 ta' nofsinar u xarlin ser tkun edha tmexxija fin-nuqqas tiegħi bħala rapporter ukoll dwar il-file tal-abbuż tas-suq. Mela, aħna għanna ma mistednin interessanti li se jkunu prezenti għal dik il-laqan, perswaza li ħafna minnkom se jkunu interessati. L-iskeda għal direttiva lan u li nivvotaw fit-8 ta' ottubru u dan jifisser li naslu biex nifutaw fil-plenarja fil-16 ta' jannar di għalmenu hija l-iskeda għal din id-direttiva li ovvjament miexja fuq pass kemm xejn differenti mir-regolament. Xtaqt inżit najt u koll li aħna minna starriċ fuq il-online fuq dan ismiħ. Issa fil-fat irċevejna xi tweġibiet fuq eh, l mar għax tlabna xi mistoqsijiet turċevina xi dettalji u intom tista' kolkom din jista' jkollkom din l-informazzjoni ħanajdu nitolbu s-segretarjat biex għasmulkom din l-informazzjoni qabel nhar it-tnejn. U jien li l-Kummissjoni segwit l-eżempju tagħna u għamlet ukoll stħarriġ fuq l-istess kwistjoni, ġifieri aħna ninsab fuq l-istess linja f'dawn il-kwistjonijiet. Iva aħna nivotaw fuq ir-regolament u d-direttiva u kol, mux fuq ir-regolament bistajt il-President. Ġifiri għadu meta jimxu flimkien 8 feet. Mela, issa irrit nerġa' mmur lura għal punt fuq l-aġenda 15 li hija huwa rapport tal-Onorevoli Marion Tyson. Hawnhekk għandi aħbar x'natikom però forsi tajjeb li aħjar nisma' lill-Onorevoli Werner Leignen qabel ma natikom l-aħbar. Mela kif tafu l-konferenza tal-presidenti fdat il-likom biex tfassal il-rapport li ser ikun il-tweġiba tal-Parlament Ewropew l-rapport tal-Sur Van Rompuy fuq EMU eh, e ġenwina. U dan huwa rapport tal honorable Marian Tyson issa l-konferenza tal-President qed il-ħtieġa li natu input f'waqtu kemm għal eh, rapport temporanju ta' Ottubru tal-Onorevoli Van Rompuy kif qabel il-Kunsill Ewropew kif ukoll l-aħħar rapport ta' Diċembru l-iskeda li ġiet miftema ma' rapporter tieħu konsiderazzjoni dawn id-diffikultajiet li għalhekk toffri skeda bi pressjoni li edha taħt pressjoni ħabba minħabba rekwiziti lingwistiċi u għalhekk id-data ta' skadenza tfasslet fuq ftit żmien sal-ġifri sal-24 ta' Settembru. Il-President Schulz huwa konxi u jaf dwar din il-kwistjoni u l-fatt li qegħdin mafusin bil-ħin u fil-fatt tiħares lejn mezzi kif aħna nistgħu nestendu kemm xejn id-dati ta' skadenza ġifri anki id traduzzjoni, da, il-data ta' skadenza ta' traduzzjoni, ġifir biex ikollna traduzzjoni ta' emerġenza u anka is segretarjat ser iżomkom informati biex jarrafkom jekk aħna nistawx nestendu dawn id-dati ta' skadenza. ġifri l-aħjar ħaġa u li nżommu f'moħna li id-data ta' skadenza għali ah, sajja l-24 ta' settembru sabiex intom tkunu lesti, tkunu pronti. U il-ħin ħajkun ħames il-ħamsa tawar war nofsinar, ġir mux nofsinar, ħaniħu din l-opportunità kol biex nġvilkom l-attenzjoni dwar il-fat li il-rapporti li jmiss fuq il-mekanizmu supervizjorju wahdieni, ġifri fuq il-Bank Ċentrali Ewropew, u il-rapport tal-EBA, ġifiri rapporter tal-onorevoli Marian Tyson u Van Giegel, ser ikunu kol mafusin bil-ħin, li iskeda tkun rigoruża. L-istqarrija ta' ġunju kif tafu tal-kapijiet ta' stat ta' zona tal-euro talbu biex supervizjoni tal-ECB tkun f'post tal-menu dik kienet il-konklużjoni għalu l-konsul kellhom iħarsu li jasat mim sena pero xaktarx li jised qed jgħidu li din kella tkun fisset, etħol tidħol fis sal-ewwel tejnar 2013 u din hija l-iskeda li fil-fatt ħafna nies qed jippruvaw jilħu nafu li din hija sfida, però aħna rridu nfasslu skeda sabiex bekk nuru li tabbilħa din l-istituzzjoni tista' tilħaq il-dati ta' skadenzi neċessari sabiex jekk il-Konsil jaħdem bisħiħ aħna ma nibqgħux lura. Jekk il-Konsil jieħu aktar ħin dak il-każ dak dik tkun is-sitwazzjoni, però aħna rridu nżommu skeda wkoll, skeda li hija possibbli għaliex fuq livell ta' istituzzjoni huwa iktar diffiċli minħabba traduzzjonijiet. Mela, vene, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Signor President, jina nixtieq eh, nindirizza l-skeda u l-proċedura fil- Aħna m'għandniex eh, dritta smih, però fid-dibattiti ma' Sur Barnier u Sur Draghi, aħna provajna wkoll naraw li regolament tal-Kunsill u determinazzjoni tal-kodiċi jitqisu bħala pakkett fil-waqt li fl-istess waqt nindirizzaw kol punti marbuta ma' l-investiment, protezzjoni, bħala proġetti li għaddejjin u koll dawn ġew negozjati bħala pakket wieħed allura tal-opinjoni li aħna għanna namlu dan fi prattika, ndaħlu dan kollu fil-prattika. Aħna rridu nidu responsabilità da dan kollu. F'nikossija li inti u koll attendejt, il-kunsil qabel li l-affajt mux jkunu daqsak ma'ġila tlet persuni tkellmu l-Svezja, l-Polonja, u il-Ġermanja. U fil-fatt huma saqsew dwar l-iskeda. Allora jien ma naħsibx li nħossu li dan din il-pressjoni għandha daqshekk fetwana. Għaliex dan jimmina bla dubju il-ġlida tagħna drittijiet demokratiċi rigward l-iskeda u taħt il-regolament tal-Kunsil, aħna ninsabu taħt ħafna pressjoni, narit protuġura konsultazzjoni normali sabiex li permetti li rapporters kolla biex ikunu jistaw jipparteċipaw u jaħlu l-element tagħhom f'din il-suġġett tant importanti. Il-Kunsil qatt ma smana, qatt ma semana, qatt ma tana widem meta aħna dejjem għadnilhom biex inħaffu fuq ċertu eh, rapporti xinajdu dwar id-detta ta' skadenza għall-ECB? L-opinjoni ser toħroġ is-sena li ġejja u din hija xi ħaġa li allura m'għandniex għalfejn naġlu fuqha. Grazzi ta' Silverner, dan għandu xi qasam mal-rapport dwar l-Unjoni Bankarja aktar mill-rapport li qed niddiskutu issa. Iva jiena kont f'Nikosija u nista' nikkonferma li kien hemm aktar minn tliet membri li xtaqu li jkun hemm estensjoni. Kien hemm oħrajn li xtaqu li kunem iktar dewmin mill-inżommu mal-data ta' skadenza prezenti u nittamaw li aħna nkun staw nafsu l-Kunsil biex jisibu jaraw x'ser jiġri. Imma bħalissa l-Kummissjoni għada qed tkompli bil-ħidma tagħha biex tipprova tikseb id-data ta' skadenza iffissata oriġinarjament. Ovvjament e, hemm kwistjonijiet politiċi e, qed iduru ma' din il-kwistjoni ġifri jekk ħajkunem hemm l-ICB, jekk ħajkun e, dan is supervizur sal-ewwel tennar, ġifri rridu naħdmu bisħieħ u malaj Issa, pero jekk nkunu nafu jekk jekk il-kunsil ħajmxie iktar bil-mod, dak il-kas aħna wkoll nistgħu nirrilassaw kemm xejn. Però għalissa m'għandniex għażliet. Mela, komplu nikkommentaw nistgħu nkomplu forsi nikkommentaw dwar dan f'diskussjoni ġenerali. Mela, osor ħafna. Jina qed nifmu il-punt ta' Werner fil-fatt ħaġa tajba li fuq ċertu files ma qed jara li ma jridx li l-Parlament jisof li l-pressjoni tal-Kunsill. Imma fil-fatt il-leġenda li jenna il-Kunsill jagħmel jew inkella palissa peress li Hawnhekk eh, mħabba f'dan is-settur hemm ċertu urġenza li qed issiru pressjoni min-naħa tal-istati membri li ma tantx għandna kontroll fuqha. Veru li rridu eh, nikkonsidraw kemm huma għada verament imwera ċertu pajjiżi tagħna. Grazzi. Marjan? Ja, danki voorzitter. Voorzitter, jeni kjoġbok. Grazzi tassew Iva, jina fimt u jina ninsab pala vitma <laughs> meta nqisu li rridu nħaffu tant malajr ħabba dan ir-rapport, però jina jidir li li din hija pozittiva l-fatt li aħna nistgħu nikkollaboraw mal l-istituzzjonijiet l-oħra. Wara kollox importanti li noħorġu minn din il-kriżi u wara kollox irid ikollna il-kompetenzi u aħna dawn għandna dawn il-kompetenzi sabiex noħorġu mill-kriżi. Irridu nifakru xintqal dwar il-Kunsill Ewropew rrid ikollna attenzjoni bankarja, monitoraġġ bankarju li forsi dan huwa neċessarju sabiex bekk aħna ikollna il-finanzi għall-SMEs u anki nikkapitalizzaw il-banek. Mardux inkunu aħna li nqodu nippostponu l-affarijiet għaliex inkella jekk aħna jekk fl-istazzjonijiet oħra jeżistu eh, diffikultajiet bizmin, dak il-każ aħna eh, eh, ħankunu affettwati wkoll, però nilqa l-proposta tiegħek, Sinjor President, però rridu naraw ukoll ir-rapport jiġi prezentat. Ovvjament jista' jkun hemm emendi jekk ikollna żmien ikollna żmien, però aħna rridu jekk ikollna ħin biżiet inkunu nistgħu nres aktar emendi, però rrid ikollna riżoluzzjoni b'maġġoranza wiesa. Dan u din il-priorità għalina xalina rridu aħna rridu noħorġu minn din il-kriżi, rridu nagħmlu dak kollu li hu possibbli sabiex bekk natu sinjal ċaru tajjeb, dak kollu li rridu nagħmlu għalissa, però naqbel miegħek xorta waħda. Qed inħossni mħasba min jixtieq jieħu sen f'dan id-dibattitu min jixtieq jiddiskuti jew jitkellem aktar wara. Zven ti tixtieq titkellem issa? Min rrit jitkellem fuq l-Unjoni Bankarja? Zven. Marjen Tyson aħna qbinna fuq din l-iskeda għaliex aħna tal-fema li fi situazzjoni preżenti il-problema prinċipali i li l-Kunsill iddubita fuq id-dritt tagħna li ikollna deċiżjonijiet inkunu f'deqko deċiżjoni. Issa biex niddefendu l-influenza tagħna fuq din il-kwistjoni teħtieġ li aħna nkunu eh, ħfif bil-proposta tagħna, ġifri naġlu malajr bil-proposta tagħna. Aħna nafu li meta l-Parlament ikun aktar ħafif meta jisolvi l-problema, ikollu vantaġġ fuq il-Kunsil u f'dan il-situazzjoni eh, nistgħu nħarsu lura u ngħidu li mxejna sew ħafna. Diġà nistgħu naraw dan l-effett minn stati membri differenti, sfondi politiċi differenti, però għandna livell ta' appoġġ sostenibbli U għalek rridu nimxu u naħdmu malajr, għax kif għalet Marian aħna ser nfasslu la bozz tagħna malajr, dak il-każ aħna jkollna bażi tajba diskussjoni. Jekk imbagħad jidher li l-Kunsill mhuwiex lest li jaħdem daqshekk malajr meta nqabluh ma dak li teħtieġ din il-kriżi finanzjarja f'dak il-każ naqbel ma' Marian aħna nistgħu nieħdu l-ħin tagħna mbagħad però m'għandniex inkunu l-ewwel nies li nieħdu ħafna iktar ħin biex insolvu il-problema tal-kriżi finanzjarja u anki r-rabta tal-bank, tal-banek u anki tad-dejn sovran, allura aħna tajb li naħdmu malar, naħdmu mod maġel, noħol u spazju fil-komitat kif qali fil-fatt iċ-ċer, sabiex bekk aħna nippermettu li konna ra proċedura rapida, però fl-istess waqt jider ċar li aħna bħala Ewropej għandna interess li din il-kriżi tiġi indirizzata b'ħeffa u li il- problema tiġi indirizzata anki b'serjetà kif taħt iġila tiġi indirizzata din il-kriżi. Għalhekk kina nifem x'qal Werner ma sabiex niddefendu influenza importanti tal-Parlament aħna rridu nippruvaw naħdmu bħeffa u l-proċedura tippermetti u anki id-drittijiet demokratiċi kollha tal-membri Iva, ser jkun hemm biżiet ħin l amendi, ser jkun hemm biżiet ħina għal diskussjonijiet u jiena lest li jiena nizzel dan il nżommu l-prioritajiet tagħna sabiex anke nkun nistgħu niddiskutu l-affarijiet u naraw li dan isir fil-kumitat. Pero forsi naqsu l-ħin minn min suġġetti oħra li mhumiex daqshekk importanti daqs dan id-dossier. L-Onorevoli Strejček, jina shadow rapporter fuq dawn il-kwistjonijiet għal grupp tal-ICR u jina nishtiq ngħid xi ħaġa rigward l-iskeda. Aħna ma nħossux li dinja kwistjoni li għanna nħaffu jew nkella nkaxkru saqajna jew noqogħdu naraw x'inhuma d-diffikultajiet li jeżistu bil-Parlament u l-Kunsill, però jiena naqbel ma' Sur Lajnen. Hawnhekk aħna qed niddiskutu kwistjonijiet li se jiddependu jindirizzaw deċiżjonijiet importanti ħafna lura jeħtieġilhom analiżi u evalwazzjoni bir-reqqa biex naraw x'ħajkun l-impatt. Għalhekk jiena nwissi kontra eh, ħafna e, Fl-interess ta' dibattitu kwalitattiv ma' b'leġittimità demokratika rridu nħidu l-ħin dawn m'għandhomx ikunu deċiżjonijiet minħabba diskussjonijiet li jkunu saru fikma ma iżolati fil-Parlament Ewropew. Dawn id-diskussjonijiet iridu jmor fil-Parlamenti Nazzjonali fl-Stati Membri jrid ikollna l-aktar appoġġ wies għal dan kollha x'inkella. kella aħna ser nirriskjaw li konna diffikultajiet bl-opinjoni pubblika fil-ġejjeni, għalek jina naqsam u naqbel ma dak li għar l-onorevoli Lajnen. Inqas u kwalità aħjar, grazzi. Lisa, you want to intervene? Lisa, inti tixtieq titkellem fi sem l-SND, Iva, malar malajr. Aħna naħseb li għanna namlu da kollu li nistaw biex nżommu mal-iskeda, xina naf li dan huwa proċess maġġel ħafna, pero mandux ikun il-parlament, ġifir mandux ikun l-istituzzjoni li għanda e, eh, twassal għal dewmien dan il-proċess, għalek naqbel ma dak li għalet iċ niproponi li aħna namlu da kollu li nistaw sabiex nżomu ma l-iskedi u li ma nkunux l-iskuża għalfejn il-proċess dam iktar. Grazzi san nistaw naddu għal dak li supposta din id-diskutu, jina smajt il-proposta tijak. Iva, din ja, dan huwa suġġett diffiċli ħafna kif ikollna awtorità bankarja waħda mexxija mill-ECB. Jiena naħseb li et iġġelna mux biss niġildu għadrittijiet tagħna ma jkollna dibattitu raġonevoli u ġust. Allura naħseb tkun idea tajba li immorru lura dan ir-regolament tal-Kunsill u anki kollna smih dwar dan fil-futur. Jina sepi danu l-aħjar mod kif nistaw nimxu. Vera għandew muftit l-affarijiet, pero għammek nsaqsu dubji tagħna, nsaqsu l-problemi, diffikultajiet li għandna mingħajr ħadd ma jkun qed jippunta subaħ lejna u jgħidilna intom għażenin. Jien naħseb li din qed toffri l-aħjar soluzzjonijiet. Ma rridx li jkollna soluzzjoni ħażina, irridu nieħdu determinazzjoni tal-Parlament serjetà meta niġu għal Bank Ċentrali Ewropew. Issa il-politika agrikola Eh, ma kienieċ eh, tiġi determinata minna ħatana u allura nafu xħaj jiġri issa minn ftit ta' żmien ieħor. Agree with you that we should try to find. Jiena naqbel li jridu nipprovaw nsibu ħin biex nagħmlu smieħ, imma suppost bħalissa għandna dan il-kalendarju li stabili ta' rapporti u emendi sakemm ma nirċivu xie aħbar qabel dak iż-żmien mill-Kunsill hemm Ecofin fit-8 ta' Ottubru U jiena naħseb illi rridu nżommu għajnejna fuq dan biex naraw x'qed jiġri fil-Kunsil b'mod partikolari fir-rigward tal-kalendarju meta jintqal jintqalu xi affarijiet u jekk ikun hemm xi indikazzjoni illi l-Kunsil ser ikollu bżonn ta' aktar ħin mela allura jiena naħseb illi aħna nistgħu nieħdu l-ħin tagħna wkoll mingħajr ma nissugraw illi waħlu fina minħabba li qed nieħdu l-ħin. Il-Kummissjoni u l-Presidenza qegħdin jagħmlu edin jitkellmu kontra l-Parlament fi rigward ta' CRD edin jgħidu illi aħna edin nikkawżaw il-dewmien imma huma dawk li qed jieħdu sem fit trilogi bla mandat. Għaliex hija ħaġa aktar eċitanti għal mezzi ta' xandiru din toġobhom. Viki mhux ser niftaħ dibattitu dwar is-CRD, iżda jien qiegħda sempliċiment ngħid illi huma ser joqogħdu jwaħlu fina għall-iżbalji tagħhom Mela allura ejja u nġibu għazewċ hawnhekk aħna ser nibdaw nħaffu l-pass u mbagħad ser nirreaġixxu bl-aħjar mod possibbli. Marjan, kjoġbuk? Grazzi ta' sew, Signor President. Intqal illi dinija l-ewwel reazzjoni jiena jkolli ngħid illi l-konferenza tal-Presidenti qabel sajf kienet approvat dan il-rapport l ser eh, ressa l-opinjoni tijaw għalek ser nikollaboraw bejnietna. Jina xtaqt nejċa ħagġa l-kollegi. Aħna eddin nibbażaw fuq l-artiklu 225 ta' trattat u l-ideja hija dik li konna rezoluzzjoni leġislattiva fl-aħħar mill-aħħar. Fil-konklużjonijiet tagħna rridu inres u rridu nippreżentaw lista lill kummissjoni ta' dak illi għandu jsir. Dan jinsab fit-trattat. Għalhekk Aħna rridu ngħidu wkoll illi jista' jkun hemm xi bidliet xi emendi fit-trattat u l kummissjoni titressaq xi proposti f'dan ir-rigward ukoll anke dan huwa possibbli. Iżda jiena, President, xtaqt infakkarkom illi dan il-mandat inatalna ftit qabel is-sajf imbagħad madwar 3 ta' Settembru inatalna dokument ta' ħidma Umbat kena ismiħ mal-Mario Draghi u l kommissarju Barnier, l l-Kommissarju Ren, kien hemm xi deċiżjonijiet ukoll ftit tal jum wara u dak illi hemm fil-dokument ħareċ wara illi kellna ismih. L-affarijiet malajr ħafna jiena mbagħad eh, ressaq dan it-test mal-ewwel u jiena jkolli ngħid illi anke hawnhekk irridu naġixxu bċertu heffa. Ista din hija bażi. Bażi illi għanda is-saħħa l-Unjoni Ekonomika u Monetarja wara eh, dak illi ġim mitlub mill-erba presidenti. Anke hawnhekk irridu naġlu. Rajtu dan l-abbozz ta' test u tafu illi issa għanna din il-bazi illi nistaw nibdew naħdmu fuqa. Fiħdan dan il-rapport jiena ktibt serja sħiħa ta' premessi imma jien soltu ma namil hekk għaliex nipprova nżomm fil-qosor kemm jista' jkun. Iżda hawnhekk hawn filosofija twila provajt ngħid xinu malanijiet f'din it-tabella li kenna u bażajt ruħi fuq dak il-qal Van Rompuy u presidenti oħrajn u provajt nara x'istgħu jkunu rakkomandazzjonijiet għabbażi ta' twemmin tagħna. U għallef dawn il-premessi provajt Nsib naqra l-loġika, l-politika suċċessiva tagħna, mbagħad minn hemm inkunu nistgħu naraw x'ser nitolbu lill-Kummissjoni matul il-laqat ta' tħejja. U dan nistgħu namlu lejn Ottubru u mbagħad Diċembru. Jiena e inkun xi ftit konkreta hawnhekk. Imbagħad hemm analiżi fil-dokument jintqal illi aħna qegħdin ngħixu fis-soċjetà tal-informazzjoni, hemm bżonn ta' aktar integrazzjoni fir rigward ta' dak li qed jiġri meta mqabbel ma dak li qed jiġri bħalissa huwa importanti li fid-dinja aħna insemmaw leħinna jkollna xi ħaġa xi ngħidu dwar il-ġejjieni tagħna għaliex fuq medda twila ta' żmien dan jista' jibbenefika minnu kulħadd. U ma nkunux biss soġġetti għal globalizzazzjoni. Għalhekk huwa importanti ħafna illi nintegraw ruħna u nikkollaboraw dejjem aktar. Minħabba l-kriżi dan kollu rajni aktar bitċar, rajna l-vulnerabilità ta' zona euro, minħabba l-krizi, donajna il zona euro mandiġ l-istrumenti kollha meħtieġa biex issolvi il-problemi illi feġġew wara il-krizi. L-ewwel qabel kollox irridu nsibu metodi alternattivi. Għaliex mhuwiex possibbli illi namlu disciplina fuq kollox fuq livell intergovernattiv. Rajna li kienem serja sħiħa ta' nuqqas ta' efficienzi, u għalek irdu namlu ħaġa unek u għameħtiċ li konna koordinazzjoni aħjar tal-politika ekonomika u finanzjarja b'miri xirqa. Għalda stant, irdu namlu dak li huwa meħtieġ, mhux biss biex intejbu l-istruttura, imma wkoll biex nerġgħu nġibu lura il-fiduċja li bħalissa intilfet għalix wieħed ma jemminx la fil-politika u laqas fis-settur finanzjarju, imma minnaħa l-oħra wieħed jistenna illi aħna nsibu soluzzjonijiet. U jiena jkolli ngħid illi dan huwa l-kompitu tagħna wara kollox. Imbagħad huwa importanti wkoll ir-rwol tal-kapit ta' statu ta' gvern anke huma jridu jkomplu jiddefendu l-euro. U dan irridu jiftakruh meta huma jiġu biex jikkomunikaw l-affarijiet tagħhom. Dan irridu jgħidu b'mod pożittiv u jridu jiżguraw li kull darba li jkun hemm summit jew ikolla ikunem hemm laqa għolja. Iva, dejjem irridu jgħidu li ċittadini illi ftakru kemm huma importanti, iċ-ċittadini kemm importanti l-Ewropa. U importanti wkoll illi ma jkunx hemm komunikazzjonijiet differenti illi jitbedu minn dak illi ġie deċiż Irdu jispiegaw illi aħna niddependu fuq xulxin is-soluzzjonijiet ma jistawx ikunu għal persuna l pajis wieħed. Skużawni ma dan kelli bil-fors nejdu. Fil-kriżi mbagħad indunajna illi hemm diverġenza bejn il-pajjiżi l-aktar imbeda u dawk l-aktar ċentrali fl-Ewropa. U għalhekk indunajna li hemm bżonn ta' solidarjetà, hemm bżonn ta' responsabilità. Iżda ovvjament irridu nkunu responsabli u solidali fl-istess ħin. L-istati membri rridu ħarsu l-impenji tagħhom ukoll rridu rispettaw dawn l-impenji dan huwa tassew importanti. Irridu nieħdu deċiżjonijiet li mbagħad irridu jitwetqu. Irridu nintegraw ruħna aktar fuq livell Ewropew nafu li dan huwa proċess illi jieħu l-ħin iżda irridu ngħidu li mi l-modija it-tajba, irridu jekk naqblu dwar dan ir-rapport tal-erba' presidenti, mela allura nkunu nistgħu napplikaw kollox pass wara pass iżda l-ewwel net irridu noħorġu minn din il-kriżi. Issa hemm serje sħiħa ta' paragrafi dwar ir-rapporti ta' Van Rompuy u id-deċiżjonijiet mittieħda mis-Summit Ewropew għandna nkunu kuntenti bil-fatt illi għall-ewwel darba tkellimna dwar mandat biex naħdmu fuq viżjoni fuq medda twila ta' żmien. Din kienet ċaġa meħtieġa u rajni għal ġra tal-ewwel darba. Irridu miżuri strutturali bħala waħda mill-miri tagħna. Miżuri dejjima fuq medda twila ta' żmien imma dan imma hawnhekk ma rridux ninsew il-miżuri fuq meda qasira ta' żmien illi wkoll għandhom jittieħdu dan jgħod ukoll għall-emendi illi aħna għandna nagħmlu fit-trattat. Irridu inres u xi proposti f'dan ir-rigward. Iżda dan fuq medda aktar twila ta' żmien għaliex it-trattat jippermetti serje sieħa ta' affarijiet illi għandhom jiġru wara li nkunu urejna li ċittadini illi aħna rnexxinna nagħmlu dak li huwa meħtieġ biex noħorġu mill-kriżi skont it-trattat, imbagħad iva hemmhekk inkunu nistgħu nipproponu xi bidliet. Jiena nemmen illi fiħdan dan il-kumitat aħna naqblu naqblu dwar xi elementi bħal pereżempju l-integrazzjoni fiż-żona euro fuq livell komunitarju, forsi għal 17 stat membru ser ikunu meħtieġa xi miżuri speċifiċi. Iżda, dejjem irridu nipruvaw li nikoperaw hawnhekk għaliex dan għandu jkun il-minimu li namlu. L-oħrajn jekk jistgħu għandna nagħtuhom il-possibilità illi jagħmlu aktar. Għandu jaħdem ukoll is-suq intern fl-Unjoni Ewropea f'rigward tal-Unjoni Bankarja nafu illi Kien hemm serja sieħa ta' proposti leġislattivi il-bieraħ. Tkellimna dwar uħud minn dawn il-proposti, per eżempju il-mekkaniżmu ta' supervizjoni u kol dak illi qalu il-rapporters dwar il-skemi ta' garanzija ta' depozitu. Ista' dan ma jfissirx illi mannix naħsbu aktar, naħsbu dwar l-Unjoni Bankarja, u għalek huwa meħtieġ illi aħna nipproċedu b'dan il-mod. Ma rridux inwarbu xi elementi l-ewwel qabel kollox irridu neżaminaw ċertu kwistjonijiet imbagħad dan ir-rapport u bir-rapport Van Rompuy inkunu nistgħu naħsbu dwar il-ġejjieni biex naslu għal Unjoni Bankarja. Huwa importanti illi anke jekk diġà hemm xi proposti konkreti b'dan ir-rapport irridu namlu pass ieħor, pass ulterjuri fid-dawl ta' din l-Unjoni Bankarja serja sieħa ta' punti, imbagħad nara x'taħsbu intom dwar l-indipendenza tal-Bank Centrali Ewropew dinja fundamentali għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Imbagħad irridu insolvu l-problema tal-sirku vizzjuż bejn il-kriżi bankarja u l-kriżi finanzjarja b'mod ġenerali. Imbagħad fuq meta twila ta' żmien neħtieġu supervizjoni bankarja, hemm bżonn ta' awtorità ta' soluzzjoni tal-krizi tal-bank, tal-banek. Il-kamp ta' applikazzjoni ta' proposta partikolari għanda tiġi riflessa fl-oħrajn ukoll, per eżempju, jekk ikun hemm il-mekkaniżmu ta' garanzija u ta' riżoluzzjoni. Imbagħad il-miżuri kollha jridu jkunu valuti biex ma noħolqux problemi bejn miżura oħra. Jista' jkun li m'hemmx miżuri ta' implementazzjoni hawnhekk. Ovvjament, jekk se nagħmlu xi ħaġa f'rigward tal-Bank Ċentrali Ewropew irridu niftakru xinu ma reperkussjonijiet fuq zona żona euro, iżda jiena dejjem ngħid illi irridu niftakru il-suq uniku u l-ċirkolazzjoni ħilsa tal-kapital. Dwar il-mekkaniżmu ta' supervizjoni jiena kont favur dak illi ġi propost fir tal-Bank Centrali Ewropew, jiena kont favur illi natuħ kompiti oħra lill ism iżda nafu li hemm tensjoni fost l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew minnaħa u l-accountability, responsabilta minnaħa l-oħra, il mekanizmu ta' supervizjoni. Għalek, għawnek nistaw nesprimu itħassib ħassib tagħna f'dan ir-rapport, anke fir-rigward tal-scoreboard ta' Van Rompuy responsabilta u kol irridu nfakruwa ismiħ, il-ħatrit, il-rapportaċ. Hawnhekk irridu nitkellmu dwar kemm importanti dan is-suġġett fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni. Għanna il-Bank Centrali Ewropew imbagħad bħala min mu jrid konna isem tal-17 il-stat Iżda mhuwiex possibbli illi niproċedu tal-imot illi kullħat tisemma leħnu bl-istess mod hawnhekk. Iżda irrid ikun possibbli li aħna nkunu nistgħu ngħinu lil pajjiżi oħra meta jkun hemm din is-sistema ta' supervizjoni sa fi rigward tal-skemi ta' garanzija ta' depożitu tkellimna ħafna dwarhom dan huwa importanti wkoll għal eh, min qed ifaddal imma anke fil tal-banek irridu nevitaw ir-riskju morali anke hawnhekk irridu nsibu l-aħjar bilanċ u l-istenders għandhom ikunu għoljin immens hawnhekk hawn serje ta' proposti illi bħalissa qed jiġu eżaminati qed jiġu diskussi u nispera illi isiru miżuri leġislativi tajbin fl-aħħar mill-aħħar tkollna sistema unika ta' garanziji tad depożitu font wieħed, font uniku. Ir-rapport Ferreira fih kien qed jiġi mitlub font separat għal garanziji tad depositi u għal rezoluzzjonijiet. Suppost illi hemm maġġoranza iżda jista' jkun hemm possibiltajiet oħra nistgħu nitkellmu dwar ir-ring fencing pereżempju, f'sitwazzjonijiet oħrajn, iżda huwa importanti li jkollna fond fuq livell Ewropew. Imbagħad għamilt rabta ukoll bejn dawn iż-żewġ elementi. Issa dwar l-Unjoni tal-Budget hawnhekk tkellimna ħafna, ħdimna mens, imma rdu nagħmlu iktar anke jekk diġa wasanna fil-fazi ta' tfassil, irridu nirriflettu dwar dak li għadu meħtieġ isir. Palissa għaddej trilogu U aħna irridu nkunu disponibli. Disponibli li naslu għal bil, imbagħad irridu nasbu dwar il-Fiscal Compact, il-Pat Fiskali, il-Kummissarju Responsabbli għall-Euro jrid ukoll jevalwa jekk permezz li jessem jekk apparti li jessem għannix bżonn strumenti ieħor ta' stabilita fiż-żona euro. Dan għandu jisir biex bekk inkomplu naħdmu bil-metodu komunitarju fil-rigward tal-Bazistana. Għatem xi paragrafi marbuta mal-pakketta tnejn, it-tupek, nirridu nirreferu għal budgets nazzjonali u nittama li kunaw koordinazzjoni ulterjuri hawnhekk imbagħad dwar id-dejn id-dejn ta' l-Ewropa kollha kemm anke hawnhekk hawn xi paragrafi fejn illi rridu nevitaw illi naġlu wis il-pastana li xista jkun hemm xi riski. L-Unjoni Ekonomika hawnhekk ukoll serje ta' kwistjonijiet strutturali illi għandhom jiġu riformati. Jina qed illi aħna l koll parti mill-Unjoni Ekonomika u Monetarja ħadd mu qiegħed barra din l-Unjoni nfakkar il-patt ta' stabilità u tkabbir ukoll. Nitkellmu dwar l-imposti tariffi dan jista' wkoll jinteressa lill kollegi u nitlobhom biex jaqraw kollox bir-reqqa. Għaliex neħtieġu politika fiskali illi tkun waħda ġustifikata u waħda loġika fiħdan l-Unjoni. Imbagħad nitkellmu wkoll dwar il-fatt illi il-kriżi waslitna biex aħna tkellimna ħafna dwar il-gvernanza, iżda tkellimna wkoll dwar il-demokratiċità tal-affarijiet u ta' kif jittieħdu d-deċiżjonijiet. Il-Kumitat, afkol Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali ser jaddil l-opinjoni tiegħu f'dan ir-rigward imma l-President tal-Parlament tagħna u kol irrit sem f'dawn il-laqat hemm bżonn ta' bażi komuni, bażi komunitarja bil-kodeċiżjoni min-naħa tal-Parlament għal dawn id-deċiżjonijiet kollha għaliex irridu nerfaw ir-responsabilità demokratika, irridu responsabilità demokratika tal-Parlament u ta' Trojka. Jiena nixtieq nitlob illi jinstemaw ir-rappreżentanti tal- kummissjoni biex imbagħad ikun hemm trasparenza f'dak li jiġri fl-ECOFIN Dawn kienu xi ideat jien għamil xi mistoqsijiet lill-Kummissjoni wkoll fl-annessi dwar l-attività leġislattiva tal-ġejjieni. U nistenna bil-ħerqa l-kummenti tagħkom u nittama li mbagħad inkun nista' ninvolvihom fir-rapport tiegħi biex bekk naġlu xogħol tagħna dwar dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi għana ħafna membri attivi f'dan il-kumitat u jien li nirċivi ħafna ilmenti illi mhux qed ikonna biżejjed ħina għad-diskussjoni u il-ħin mhux proporzjonat hawnhekk qed jitkellmu wisq ir-rapporters. Jiddispjaċini li ma xelx l-arloġġ hawnhekk biex inkun nista' nara kemm tkellmet ir-rapporter. Issa jien nipproponi li niftu d-dibattitu shadows. Isul l il li huwa rapporter Fafko Pala kortezija unek jina nissuġġerixi illi u ma jkollhom ħames minuti kull wieħed u l-kelli ma l-oħra jkollhom tliet minuti kull wieħed u jekk hemm bżonn nużaw il-ħin kollu. U billi nagħtu l-input tagħna l-rapporter, flok noqogħdu nisimgħu lir-rapporter eh, titkellem fl-aħħar għaliex kulħadd jeħtieġ l-input tagħna u l-pubbliku jeħtieġu dan. Jekk taqbel inti Marjan.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 I'm not sure whether there's anybody here from the EFD or not. And then Roberta. Sur Galtieri fl Liam, Lijem, Liam. Jina, għandi ħames minuti. Jina, s-signora tisen nishtiq nifrihila għal dan l-abbozz ta' rapport li verament ma tantx kellha ħin biex tippreparaħ. Imma kienet importanti li namlu dan ta' mela ħabba li l-urġenza tal-kriżi u anki li hemm summit f'Ottubru u li matulu il-Parlament ma jistax jibqa' b'fommu eh, magħluq. Għalhekk. Jiena se nitkellem malaj ħafna ħafna fuq il-punti ewlenin ma rridux ninsow u l-leni ta' dan ir-rapport li nirreġixxu għall inzjativa tal-Kunsill Ewropew fuq l-Unjoni eh, Bankarja jiena nemmen li dak li qed tipproponi huwa bażi tajjeb, punta tluq tajjeb. Meta qed nitkellmu fuq il-fondi il tal garanziji u anki ta' Rizoluzzjoni għaw kollegi li eh, għalu diġa li se jamlu l-emendi, imma xorta l-puntat l-huwa tajjeb. u kol, ovvjament, il-kwistjoni ta' supervizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew din għandha tkopri biss l-Unjoni Ewropea kollha jew dawk il-pajjiżi li qegħdin fiż-żona tal-Euro. Umbagħad fuq l-Unjoni tal-Budget, eh, budgetarja hawnhekk naħseb li irrid ikonna biss qabża federali u anki qabża demokratiku. Għaxek ma jkondix <clears throat> id-demokratiku il-nis se jaħsbu li l-federalizmu huwa wieħed biss tekrokratiku. Għalhekk jiena naqbel ma' Marjan meta ngħidu l rwol tal-Parlament irridu ntejbuh, nqawwuh, mhux biss ġifri fil-proċess ta' kodeċiżjoni tas-Semestru Ewropew u l-proposta li nsibu fil-rapport f'dan is-sens trid meta jkun hemm ir-rapport fuq dan il-semestru Ewropew. Qed nitkellmu fuq il-koordinament ukoll ta' eh, mux exposed ta' ġdikija ta' tupek qed nitkellmu fuq il-sistema makra eh, ekonomika ta' sena ta' wara li tiffunzjona skont ċiklu ekonomiku ta' sena preżenti. Għalhekk wieħed irid ovvjament jara kif kull ekonomija hi kapaċi tinvesti hemm regoli dawk li ngħidulhom tad-deb aħna fil-grupp soċjalista naħsbu li fil meta nikkalkulaw id-deficit ma rridux nikkalkulaw l-investiment pubbliku ċkollok ftit iktar li għaj, imma hemm bżonn li flexante irridu nqisu jekk aħniex għaddejn bir reċessjoni u nkella għandniex eh, tkabbir u ċiklu li qed jaħdem tajjeb. Il-Portugal u Spanja meta qed jikkunsidraw id-deficit li din it-tip ta' koordinament ex ante verament jisi situazzjoni li kuna dejjem minnu dak il-pajjiż. Meta is-sur Van rompoj, jitkellem fuq Ministru tal-Finanz li ikun responsabbli għal budget tal-Unjoni, hawnhekk isu qed jilabna ftit qed jipprovokana għax jiena nemmen li jrid ikun hemm budget Ewropew li jieħu ħsieb ukoll investiment li qabel kien isir mill-istati membri ġifri qed nitkellem fuq l-istrateġija tal-2020. Naħseb ta' min li eh, neħdu għadin din il-proposta. Issa fuq l-Unjoni Ekonomika inti semmejt għal riformi strutturali u anki għal riformi fiskali, ovvjament wieħed irid jasal għalihom, imma wieħed irid ukoll iqis eżattament x'ikunu riżultati għax għonek qed nitkellmu fuq li flessibilità tas suq tax-xogħol, ir-reformi fiskali li sarmu u anki ġifiri dawn qed isiru fuq il-progressività. Il Għalhekk ir-riżultati huma mhux ovvji hawnhekk hemm bżonn jiġifieri nitkellmu fuq li konna riforma strutturali minn banda u minn banda l-oħra politika ta' koordinament ex ante Eh, irridu nkunu korrenti b'din l-analisi. Nixtieq insemmi punt wieħed biss anki li eh, jitratta r-rapport huwa li kif l-impenji li ħaddu l-istati membri fuq il-pattak ta' tkabbir, wieħed irid dan hija ġibu fliġi komunitarja sabiex dejjem ikonna aktar bilanċ bejn tal-politiki makroekonomiċi u għet irrit ġifiri jishtar dawn eh, l-emendi kolla naħseb li se naslu ma' Shadow Rapporters biex ikonna vuxu waħda dan il-parlament. Grazzi. Thank you, Jean-Paul. Sisa Jean-Paul, Signor President, xtaqt biss ngħid li meta se jiltaqgħu jerġgħu jiltaqgħu il-koordinaturi irridu verament norganizzaw ruħna inkunu nafu eżattament kif se nqasmu l-ħin bejnietna għax ikun hemm nies li jibqgħu frustrati meta jistgħux jisprimu ruhom. Iva, naqbel miegħek imma il-problema hija dejjem il-qofol ta' kollox hija l il-ħin tal-kumitati mhux twil biżejjed, mhux biżejjed. Issa nisimgħu il-Sofi. Grazzi ħafna, President, fil-qosor mela jiena biex nżomma limiti tal-ħin. L-ewwel nixtieq ngħid li din l-abbozz ta' rapport ta' Surinjar Tyson ngħid li nilqaw nista' ngħid li naqbel ma' kull ma qalet u l-emendi li se nresqu sej nagħmluhom biex insaħħu id-dawn id dikjarazzjonijiet mhux se' naqsulu xejn ir rapport jiena naqbel ukoll mal mm, dak li jattinti li l-Kunsill jagħmel dawn id-dekjarazzjonijiet firħa umbat jagħmluhom jagħmluhom umbat imorru lura fuqhom. Imma huwa mhux bis-sinjal ħażin lill-ċittadini imma anki lid-dinja kollha. Isu kulħadd iħares biss lejn l-affarijiet tiegħu. Imma dawn l-affarijiet mhux biss jimxu pass ġeli ma jmorru wkoll ftit iktar milli eh, nixtiequ rridu nqogħdu attenti li triqija ċara ma nqogħdux niġġieldu l-affarijiet tal-passat. U jekk jiġifieri namlu l-buttuna tal poz biex namlu waqfa fil-affarijiet tad-dinja mhux se jirnexxielna iż-żmien jiġri bina u żmien ħadd ma jista' iwaqfu. Għalhekk naħseb li l-proposta sa' Sinjura Tyson huma tajbin il-problemi, il-kajos li qegħdin fih bħalissa mhux mux, mux minħabba li l-Europa mxid ma smaġġel imma bil-kontra xim għatma kienet timxi ma zminijiet. Għalhekk ir-rwol ta' dan il-Parlament Ewropew li eh, aħna provajna nifaċilitaw biex naslu għal soluzzjonijiet, imma aħna wkoll irridu nkunu kritiċi ma, ma na stess xogħol nagħmlu l-kredibilità għandna għax ħafna drabi jiġrilna wkoll nkunu qegħdin nitlajjaw. Fuq il-leġitimità ma naħsibx li dinja il-leġittimità demokratika miex xi ħaġa żejda. Dawn mux mux din mux ħaġa biss karatteristika tal-istituzzjonijiet, imma u kol kif eh, ta' qabli tajjeb, huwa fil-proċess kollu li għanna bżon u kol l-appoċ tan nis tal-publiku. Mux qed nitkellmu biss ġifri ta' nis orrifa li jiltaqaw bil-maqluq, hawnhekk qed nitkellmu fuq kif se nwaqfu l-Unjoni Politika Fuq id-dettal il-fat li supervizjoni intu għal l-ECB naħseb il-rapportor għandarġun tgħid li hawnhekk għandna ċertu eh, dilemmi meta wieħed iqis l-indipendenza l-awtonomija tal-ECB u anki li sibi ma jieħux sib ma jkoprix l-istati membri kollha. Fl-istess ħin irridu nimxu pass maġġel u nkunu pragmatiċi fis-soluzzjoni li nsibu. Kull ma nistaw nagħmlu rridu dejjem niżguraw li x-xogħol ta' supervizjoni ikunu ċari u li ikunu ma jkunux anzi jorbtu ma' xogħol ieħor naraw ukoll il-pajjiżi kollha tal-Unjoni anke dawk li mhux qegħdin fiż-żona tal-Euro ikunu koperti għax wara kollox dawn tal-aħħar xi darba oħra se jkunu wkoll membri taż-żona Euro. Jiena naqbel mal-Unjoni Bankarja kompluta, ġifri mhux biss li fi supervizjoni ma nistawx ma nkomprux it-tlet sezzjonijiet naqbel mal-proposta prosti l-oħra tijek dwar il-riskju sovran u l-ideja li jinħoloq u koll il-Ministru tal-Finanzi, naħsbu li dinja ideja tajba, Ministru, Kummissarju, ma dan irrit ikunu koll responsabli fuq livell individuali għax nafu li aħna mbatu b'din is-sistema ta' responsabilità kollettiva. mbagħad fl-aħħar l-idea tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja ħafna drabi qed nitkellmu fuq l-iktar nintilfu ftit fuq l-affarijiet monetarji u Is-suq intern, il-rekomandazzjonijiet li nsibu kol fl-2020, innovazzjoni tal-suq tax-xogħol il-pensjonijiet dawn kollha li jidħlu taħt il-parti ekonomika m'dux nisawhom. Grazzi ħafna Sofi issa Sven. Anzi, jew Filip. Mela Filip għalu li li kont li kienem Sven, imma intom iskom titkelmu għal xuxin. Iva, Sinjura President, grazzi Marjan għal dan la bozza rapport Xtaqt biss ngħid li l-ikbar problema unek anki jekk inti eh, eh, indirizzajta hija huwa it-trattat. Ma naqbilx miegħek li it-trattat huwa s-soluzzjoni kollha. Eh, legalment ma nistgħux imorru lil min li jtina t-triti, arawx qed jiġri Herman Van Rompuy bil-mod il-mod b'ħafna attenzjoni immur lilin mit-trattat imma mill-grupp tal-investiment qed imorru iktar lilin mill-trattat. U l-Parlament tissa qed jgħid li ħanqodu attenti imma ah, stalina li naħsbu lil mit-trattat. Imma ħafna drabi il kunsill juri iktar tmexxija minna u din li li ħaġa li ma toġobnix. Anki fuq il-rapport dwar il-Eurobonds, ħareċċar xi safejn nistgħu naslu bit-trattat u safejn nistgħu naslu lil lil mit-tattar mit-trattat. U kifettilkom il-bira fuq l-Unjoni Bankarja mhux dak li qal Sven jew rapport ieħor għal xejn nitkellmu fuq dan għax se jkun hemm rapport ta' leġislatur fuq il- l-Unjoni Ekonomika u tal-Budget, jena, mm, anki fejn jena trattat nistaw nejdu dak li għalet Sofi, dik li għalet Sofi intom tafu li dawn l-għanijiet irriduhom verament vinkolanti, aħna dan irriduħ jew le. U mux huwa mħabba li għedin fil-krizi li għedin ninsaw, imma huwa mħabba li għedin fil-kriza li rridu nkunu ktar eh, stretti ma' dawn il-prioritajiet għalek nishtiq li nieħdu pozizjoni korraġuża minnaħa tal-Parlament fuq dan. Imma nitkellmu fuq responsabilità eh, demokratika x'kif qal li hemm mhux sejr nexxilna naslu. U għal pajjiżi l-iktar fqar jew periferi tal-periferija jew dawk li huma net contributors nafu li hemm bżonn ikonna responsabilta' demokratika, anki jekk namluwa ma nafx jaċċettawix aħsab wara minajra. Jina, nixti li immorru li lin. minn Vestervele. Ma nafx jekk għal xiex nkunu qegħdin naħdmu jekk ma ikonnix din il-demokrazija. Jekk irridu wkoll eh, rezoluzzjoni bankarja, eh, nitkellmu wkoll fuq solidarjetà finanzjarja. Ma nistawx nagħmlu t-taxxi jekk aħna ma naqsmux ukoll id-demokrazija. U f'din id-direzzjoni rridu mmorru b'din il-rapport ta' inizjattiva hija ħaġa affarijiet li ħaġa waħda li toħroġ ċara. Hemm bżonn li nfasslu l-arkitettura demokratika ta' Ewropa Federali. Sabiex ma tkunx federazzjoni ta' teknokratiċi. Jiena qabel eh, fil-grupp tal-persuna eh, fil-grupp tal-ħodor jiena persuna demokratika l-ewwel qabel kollox. Din huwa l-qofol tagħna bħala nies tal-politika għalek jena nishtiq verament eh, mux nirrepetu f'dan il-rapport dak li rajna qabel, għalek eh, Marjana ek joġbok eh, anki fis CCTV kien hemm baħar jaqsam bejn ir-rapport tal-bidu u r-riżultati riżultat aħħari. Nixtieq li terġa' tagħmel l-istess ħaġa anki f'dan ir-rapport. Inti li tkun anki t tmexxi b'mod strett l-importanti. Grazzi tassew. Ivo, grazzi tassew, Signor President. Metajna kont edha jett nisma lil Filip jina tal-fejn aħna u s-sur gozze fil-fat għalli aħna daqsek frustrati, pero ta' bilħaq dan għandu jkun għandu tkun diskussjoni movimentata u nishta najdilkom l-emendi li ressaqna aħna bħala jisijara e dokument ta' Signora Tyson. Mela, ippermettu li natikom stampa ċara l-menu minn dak li qed nifhem jien li mill-proposta li resqet inna Signora Tyson. Promessa de tajdinna li il-proposta ta' Signora Tyson hija mibnija fuq il-premessa li jew ser ikun hemm Ewropa ċentralizzata jew inkolla ser inħarsu b'mod passiv hekk kif id-dinja tibqa' dejja. Però lina dinja ħaġa inaċċettabbli. Dan mhuwiex minnu. Jekk intom temnu dan f'dak il-każ intom tridu taħsbu li l verità ekonomika totti l monopoliji. Aħna e, e, qed nindirizzaw kompetittiva ta' baċċa, kompetittiva baxxa wkoll Eh, dejn. Dawn kollha qegħdin memmek u dawn tista' t-nizilom fir-rapport, pero għalfejn ir-rapport jirreferi b'mod oġġettiv għal kawżi. Aħna nafu li d-dibattitu għal kawżi ta' dawn il-fenomeni jistaw ta' bilħa ikunu verament imqanqlin, pero ir-rapport qed imur li lin minn din il-kwestjoni kollha kemm hi. Għalhekk għalina hija naċċettabbli individu lill unjoni Ewropea f'qalba u periferija, kemm politikament kif ukoll ekonomikament dan huwa ħażin, però fuq kollox tkun qed tasal għal konklużjoni ta' dibattitu futur eh, dwar il-futur tal-Ewropa. Donna, jekk aħna qegħdin fil-qalba tkun dejjem tajjeb u jekk inti tkun fil-periferija inti dejjem kollok tort jew tkun ħażin. Allura, jiena hekk fimt premessa de Għalek, dan ir-rigward jena naħseb li huwa fundamentali, u nerġa' nirrepeti, fundamentali. Għal dan il-proċess sħiħ li qed iwassal għal federazzjoni ta' nazzjonijiet li jkunu soġġetti għal skrutinju demokratiku rigorus u il-Federazzjoni ta' Nazzjonijiet huwa terminu li Berroso uża. Għalhekk kif qal kollega tiegħi għandna bżonn diskussjoni mal-Parlamenti Nazzjonali, mal-partit interessati rridu ikonna proċess ta' ratifikazzjoni. E kif inu neċessarji meta jsir bidla ta' trattat. Proċess ta' ratifikat rrid ikun konformi mal-rekwiżiti kostituzzjonali ta' kull stat membru. Jekk inti ma tfalli milli tilħaq dawn il-prinċipji li huma fundamentali, b'dak il-każ dan il-proġett ser jaqa għal wiċċu. Sej falli. Irridu nħarsu li l-mekkanizmu. Fl-ICR, aħna, membri li ninsabu barra l żona euro, pero għanna uħut fil-partit li ninsabu fiħdan iż-żona euro. Għalek aħna naqsmu l-ideja, naqsmu l-perspettiva u anki nifmu għadin il-perspettiva li l-stati membri ta' zona euro għandhom ikkunu soġġetti għal sistema waħda nija ta' supervizjoni, pero xorta waħda għanna numru ta' mistoqsijiet. Min ser ikollu l-aħħar kelma dwar pajjiżi li jinsabu barra zona tal-euro? Fejn il-banek huma sussidjarji ta' banek li jinsabu fiħdan iż-żona euro, jina nistantikom eżempju Jina ġej mir Repubblika Ċeka, fuq Republika Ċeka aħna għanna il-Bank Nazzjonali Ċek u għal-Bank Ċentrali. Issa il-Kostituzzjoni tirrekjedi li tiggarantixxi stabilità tas-sistema finanzjarja. Issa jekk is-CNB ma jkollux l-aħħar kelma, mhux ħajkun jista' jilħaq il-mandat kostituzzjonali tiegħu. Jiġifieri din mhix kwistjoni ta' pajjiż wieħed, e, e, il-kwistjoni tmur lil Issa fuq l-iskemi ta' garanzija ta' depożitu, Jina qed insibha diffiċli biex nifhem kif il stabilità finanzjarja tal-Unjoni Ewropea tiġi qabel dik nazzjonali, ġifri intom qed tgħidu li l-interess tal-kollettiv huwa għandu iktar importanza minn dak nazzjonali, nasib daħ joħlo eh, tfixkil fis-suq, joħloq żewġ kategoriji ta' banek fej bank banek ikollhom aċċess dirett għal rizorsi pubbliċi u oħrajn leha. Fuq il-livell fuq l-Unjoni Ekonomika u Fiskali, għalina hija ħaġa inaċċettabbli li ikunem aktar użu ta' kooperazzjoni msaħħa dik li taxxa, dik hija armonizzazzjoni ta' taxxa li aħna ngħidu għalija le le le. Uh, now for the GUE. Grazzi issa għal GUE, not il-kelma l-Mariza. Grazzi tassew, Sr. President, jena u koll nishtiq nir-ingrazzja l-rapporter ja taħtna bazi solida ħafna minkejja li l-ħin tagħna u għassir ħafna, però nixtieq nitkellem fuq l-iktar kwistjonijiet li jissorprenduni f'dan ir-rapport. intom għamiltu ħafna xogħol u fil-fatt ikolli ngħid li ir-rapport li tressaq minn eh, Sur Van Rompuy u mill-Kunsill intitolat lejn ekonomija monetarja u ekonomika reali kienet ħaġa ħażina għaliex ħallit barra id-żoni periferiċi. Iġifiri, hemm rapport kemm xejn fals. Issa, il-rapport li għandna qudiemna ifassal b'mod ċar kif aħna nistgħu nagħmlu progress. Per eżempju, intom introduċejtu referenzi għal ħtieġa biex aħna nuru solidarjetà mal-istati membri li jinsabu f'diffikultajiet u jinnaqbel ma dan, pero ma naqbilx mal-kondizjonijiet li tfasslu għall l-implementazzjoni ta' dan il-prinċipju ta' solidarjetà. Għaliex hawnhekk aħna qed nitrata ma' inugwaljanzi strutturali bejn l-istati membri tal-żona ekonomika monetarja. It-tieni net kif fil-fatt għal tajp ir-rapporter tider jider li hemm ħtieġa biex wieħed jaħdem aktar mill-qrib, aktar fl-imkien, pero ma naqbilx mal-kondizjonijiet li tfasslu minnaħat tar-rapporter, jider li hemmhekk hemm ħtieġa il-rapporter qed tgħid li hemm ħtieġa biex nistabilixxu kondizjoni rigorużi qabel eh, ma nispiċċaw verament fl pero però eh, jiżistu ħafna kondizjonijiet bil-qoddim, hemm lista ta' kondizjonijiet li aħna ma nistgħux nilħu. Speċjalment meta niġu għal dawn il-kondizjoni, dawn il-kondizjoni għatmu ħajkun hemm konformità magħhom, mhix kwistjoni li nkunu qed naġlu ma li ma nkunux nistgħu verament naħdmu it feet. Din hi kwistjoni li teħtieġ tiġi studjata u eżaminata f'dan id-dibattitu ma jistax ikollna biss intenzjonijiet tajbin, irridu nkunu konsistenti u nagħmlu affarijiet li huma fattibbli sabiex bekk aħna nkun nistaw eh, naħdmu fl-imkien. U allura ma nistawx naġlu ma jrid ikonna l-aħjar bażi, bażi solida. Naqbel ukoll mal-proposta għal dak li huma tisħiħ eh, ma' responsabilità demokratika meta niġu għal mekkaniżmu ta' supervisjoni waħdieni anki l-rwol tal-ECB il-Parlament u l-riformi demokratiċi. Fl-istess waqt jiena ma naqbilx mal-fat li nżommu l-indipendenza tal-ECB din intom qed tafsu fuq din il-kwistjoni, però l-ECB huwa għandu ħafna influenzi għal dak li l-kriżi llum il-ġurnata. Ir-responsabilità għandha tinżamm u titkun waħda kredibbli. l-ECB billi jibqa indipendenti miex se solvi l-problema u anki meta niġu għal leġittimità demokratika u anki supervizjoni, e kif ġiet prezentata mill-rapporter, mil nasab hawnhekk irridu morru ktar li lejn, li lin. Mhux biżejjed li nodu uh, ma nimmultiplikawx l-istrumenti li għanna u jew noħol uħrajn ġodda biex sabiex intibu soluzzjonijiet mingħajr ma jkun hemm eh, skrutinju demokratiku u anki naraw xet jamlu l-autoritajiet? Aħna nibqaw insemmu ħafna eh, namlu l-istisħat ta' tweġibiet, pero ħafna autoritajiet jgħidu lew, għazbis jafu fuq xiexet nitkelmu u xifisser dan kollu it-tweġibiet ma kienux qed ikunu effettivi u allura kif nistgħu naraw kemm ħankunu effiċenti fir-riżultati tagħna. Permezz ta' daw it-tweġibiet li aħna qegħdin natu u ovvjament dawn qed imorru biex eh, qed ikollhom l-affett tagħhom meta jiġu biex jiġġieldu l-kriżi finanzjarja. Għalhekk jiena nix nikkommenta kemm xejn iktar, però naħseb li jiena tkellim fuq il-punti prinċipali li jiena xtaqt niġbitlek l-attenzjoni fuqhom. Grazzi. Grazzi, grazzi lil kulħadd sissa, grazzi tal-iżamejtu mal-ħin. Għandi Roberto Gualtieri u kif għattilkom u għandu ħafna rwoli, sostitut fuq dan il-komitat, qed ifassar il-rapport fl-afko u, u anki u għandu ħafna rwol fil-parlament u għalek jinħas xorta wahda pero ħanti ħames minuti. Roberto, ġbok. Grazzi. La bost opinjoni tija hija disponibli u għalek tistaw taqraw dan id-dokument, ġifrina ħan nkun rigorus dak li ħanajt, għan nifoka fuq l-aktar affarijiet sustantivi. Mela, nabelma ma l-impostazzjoni tal-rapport ta' Signora Tyson fil-fat nishtiq nirringrazzja għal-kooperazzjoni għanda lan li s saxħax u anki tintegra il-pjan kostituzzjonali. Mela l-ewel punt rigward il-bidla fit-trattat. Memx dubju li għawnek li riforma ta' trattati hija neċessarja biex aħna nkun nistgħu noffri noffri xi ħaġa stabbli lill-Unjoni Monetarja u l-Parlament Ewropew nħoss jena unsostni li għandu jeżerġ ta' bisħiħ il-drittijiet istituzzjonali tiegħi f'dak li huma dritt ta' inizjattiva ta' riforma u ta' trattati. Meta ovvjament tkun xira. Fl-istess waqt jiena nħoss li ma tkunx ħaġa realistika li konna konvenzjoni qabel l-2015 u laqas hija xirqa u adegwata għaliex proċess li taqa' taħt l-inġinerija tal-istituzzjonijiet jista' ma jkollix kunsens popolari biżejjed u għalhekk għandu jiġi mħejji mod rigorus għalhekk jiena naqbel mat-tieni punt, jiġifieri il-rapport ta' Sinjura Tyson fejn il ħtieġa li naslu għal reforma ta' trattati u anki minnaħa tal-Parlament għandha tħejji dawn il-linji gwida pero mandiċ ma tippermettilniex immanza anzi għanda iġġelna. Nħaffu u naħdmu f'dak li ju l-qafas ta' trattati, l-qafas legali ta' trattati, għax dawn għandhom imorru ktar li l-in, kemm marru li l-in sissa u diġa ibassru impostazzjoni kostituzzjonali ta' tmexxija fuq ħafna livelli u tkun tistaw ikun jistaw iqisu proċeduri speċifiċi għal integrazzjoni aktar rigorużi stretta ta' pajjiżi li jixtiequ jagħmlu hekk, speċjalment pajjiżi li qegħdin jaqsmu l-istess munita. It-tielet punt bħala impostituzzjoni kostituzzjonali jiena tal-fema li xogħol sabiex insaħħu eh, Unjoni Ekonomika u Monetarja b'saħħitha għandu jiġi solidifikat fil-qafas legali u ġuridiku ta' l-Unjoni Ewropea. U barra minnek għandu jieleb fuq kollox għax il-problema prinċipali ta' djufija fit tmexxija ekonomika hija problema demokratika u istituzzjonali, ġifiri zbilanċ ekonomiku u ta' leġittimità li ġejja mill-kontradizzjoni bejn l-ispazju pubbliku u nazzjonali dak li jissejja politics u l-orizzonti Ewropea tal-politika din il-kontradizzjoni tista' tiġi meluba biss ġela darba nsaħħu il-qafas ta' istituzzjonijiet li għanna u mhux noħolqu oħrajn ġodda fuq livell governattiv u natu l-Gvern ċentrali istituzzjonijiet li jirrappreżentaw direttament iċ-ċittadini Ewropej. Issa, Naddi l-erba partijiet prinċipali mela l-ewwel waħda mill-perspettiva kostituzzjonali ma tantx għandna xnajdu, ġifri ma ngħidu xejn jekk mhux biss infakru li trattatiet ibassru wkoll il-proċedura tal-passerell li biddel proċedura leġislativa speċjali ġifri dik ta' supervizjoni għal waħda leġislativa ordinarja. Issa jgwart l-Unjoni Fiskali, l-ewwel punt. Hawnhekk ridu nisqu minn perspettiva kostituzzjonali li wieħed isaħħaħ, l-possibilità li wieħed isaħħaħ il-tmexxija tal-euro fuq il-mudell ta' unjoni ta' regoli. Wieħed irid iqis l-Unjoni u żona Ewro bħala li kolla kapaċità fiskali u għalhekk fl-opinjoni qegħdin issuġġerixxu ċertu proċeduri li jistgħu jippermettu li wieħed jantiċipa dawn l-iżviluppi anka fil-qafas legali preżenti speċjalment il-kwistjoni li jkun hemm budget fiż-żona euro u anki azzjoniet antiċikliċi li qegħdin jiġu żviluppati dawn ma' diskussjonijiet interessanti anka eh, f'dak il-rapport ta' Sur Van u qegħdin naraw direzzjoni differenti biex naraw li dan istrument li tant importanti u prezzjuż jitnizzel fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, tal-budget u anki tas sistemi ta' leġitimità demokratika u awtorità ta' budget imbassar mill-Unjoni Ewropea. Ġifiri, ir-wol ta' autorità tal-budget tal-Parlament Ewropew għaliex inkella hemm riskju li jkun hemm budget ta' żona l-euro ta' euro fuq l-astern fuq livell governattiv u dak huwa riskju kbir u aħna rridu naraw li dak ma jsirx. Rigward id-disciplina fiskali, dak li nixtiequ nisqu dwaru u li artiklu 136 imur li lin minn dak li sar sissa f'termini ta' ftejemiet u koordinazzjoni multilaterali u anki jippermetti mill-perspettiva konstituzzjonali kondizjonijiet li jissaxħu ir wol tal-Parlament. Hemm ċertu proposti konkreti. Postazzjoni analogo rigward il-meganizmi ta' stabilità ħana laqaw il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika fejn aħna diġà ressaqna proposta rigward mekkaniżmi ta' deċiżjonijiet simili rigward l-Envrol Growth Survey U rigward il-Parlament Nazzjonali na dispjaċini speċali l-ħin pero nedbatilkom l-affarijiet bil-miktub. Very interesting, but we've got a lot to come. We're now going to three minutes per... Mela, skużawni saħnati tlet minuti l-kull kellim u l-ewel kellim u Sir Werner. Grazie tassew, Signor President. Mela, Signor Tyson hija kollega tiegħi Però ma naqbilx ma rapport tagħha. 35 referenza għal rezoluzzjoni tal-Parlament mit premessa jina u u u ħames talbiet fuq paġna 17 imbagħad hemm n nes b'seba' paġni oħra li jitkellmu dwar leġiżlazzjoni. Fuq livell tekniku, fuq livell politiku, jien ma naħsibx li dan huwa fattibbli. Ma naħsibx li din hija struttura li tagħmel sens. Ġifieri, Signora Tyson, għamel enfasi kbira fuq id-rekwiziti. Patna 17 ta' dokument li titlob il-Kommissjoni biex jassikura li l-Parlament ikun qed jagħmel deċiżjonijiet flimkien, ovvjament aħna naqblu ma dan u morru ktar li lien, aħna ngħidu li minn issa il-Parlament Ewropew għandu jkun parti minn dawk il-ħames persuni u jiena nappoġġa dan 100% it-tieni u is-sur Galtieri wkoll tkellem fuq dan il-punt, ir-rwol tal-Parlament bħala kol leġizlatur din jaxħġa li rridu nirrispettaw u anki nevitaw riskju. Aħna rridu li jkollna supervizjoni ħer tal-banek, però ma rridux li dan ikollu eh, effett ħażin fuq id-divizjoni li wasal divizjoni tal-Ewropa x'hemm riskju kbir. U aħna eh, Sur Van Rompuy ma suġġerix dan fil-ewwel eh, proposta tijaw ta' ġunju ta' sena li għaditu l-aħħar dokument tijaw għal bl-involviment ta' l-Bank Ċentrali Ewropew, pero dan mhux l-istess ħaġa ġifri li kolom responsabilta waħdiena, ġifri kena hawnhekk ħajkona diviżjoni tal-Ewropa. Ix-xetru ta' divizjoni fl-Ewropa li għadin najdu li dan se jisir minħabba uh, eh, l-ġil ta' Unjoni ta' Supervizjoni ħer tal-Banek. Iġifri nqodu attenti. Dan ma jsirx għal darboħra għanna miet premessa. Għanna nintilfu f'dan il-premessi, nintilfu fil-passat. U ma jkollniex l-aktar punt importanti, imres in il-qudim, ċivili sinjura Tyson, jek joġbok. Ejja oħroġ bi proposta aktar kronketa, waħda li tikkonċentra fuq il-konklużjonijiet. Ix-Sherpa Group, l-esperti, xirridu? Irridu natu tip ta' indikazzjonijiet li l-grupp ta' Sherpa jew inkella natuhom nafsom ħafna bizmin u din il-problema kbira biex aħna nippruvaw naqgħu u dimajnin il-pubblika x'aħna mhux qed insaħħu d-drittijiet demokratiċi tagħna sur Rompoy, sur Schulz, kom Bandit. Diġà għandkom ħamsa, ħames persuni u darba fl-itmim il-ġimgħa deċidu li ħajżomu ma dokument tas sur Rompoy se namlu taħta u ċirkustanzi, għan nibdew nitkelmu dwar dan ir rapport għan nibdew nitkelmu fuq l-amendi u nintilfu. 110 amendi. Mija mendi li sawġu korporati f'dan id-dokument. Jekk joġobkom, jekk joġbok, ħuda bis-serjetà u Marjan, jekk joġbok, resaq proposta asira ta' żewġ paġni, mbagħad ma jkonniġni diskussjoni illum, unżommu anki mal-iskeda tagħna. Grazzi tassew, irrit niddafendi rapporter fuq il-format tar-rapport għaliex dan u il-format li aħna fej aħna rridu infaslu rapporti leġislattivi ġifiri inti nizzel kollox fil-premessi tajt erba punti prinċipali mbagħad l-annes. Dawk huma ir-regoli. Forsi tmur misak tmur għand il-president u anki forsi konna xi punti fuq daw l-affarijiet. Pero Verna rridin f'pożizzjoni diffiċli ħafna naqbel miegħek fuq dan. Is-Sur Peter Seaman. Is Vorsicht man, es ist. kollegi, nwissikom biex kunu kawti, oħrajn qalu hekk diġà, aħna rridu naraw li qed l-inizjattiva, però rridu nkunu seri fix-xogħol tagħna xek ħadd mux mhux qed jagħmel ix-xogħol aħna rridu nitkellmu fuq dan fid-diskussjonijiet tagħna hemm ħafna domandi hawnhekk mistoqsijiet Pero xinajdu dwar il-konsekwenzi, u għan punt allura anke rapporter tana li jena nistima u għandi rispet kbir leja, nitkellmu fuq sistema wahda, sistema ta' garanzija ta' depost wahda f'dak il-kas ma jkollniex bżonn aktar ġuħ fid-dinja, peridu noħolqu kondizjonijiet għal dawn. Dinja ċaġa li tagħmel sens dan l-istadju iva jew le. U x'tib ta' supervizjoni jekk jiena ma nkunx naf li l-banek kollha se japplikaw l-istess regoli bl-istess awtoritajiet, l-istess kontrolli monitoraġġ, jekk jien ma sax inkun garantit dwar dan, kif nista' nitkellem mal-investituri fl-Ewropa ngħidlu l investimenti jekk ħajkun sigur għaliex aħna nabbanek li għażbis huma regolati sew, u mbagħad kif ġara l-affarijiet marru ħażin. Allura l-livell ta' dan il-font u il- parlament li jrid jinvolvi mill-aktar partit interessat kim jista' jkun, però jien niżaw l-eżempju ta' bank ta' daqs medju f'kull pajjiż, u bat il-Kommissjoni għajt żewġ terzi minn dawn l-ammonti għandhom jiġu użati wkoll sabiex nasikuraw li l-banek, is-sistemi tal-banek huma adegwati, però b'dan il-punt ta' tluq, b'din it-teorija, teoretikament, jekk jiena mbassar dan xifisser, dan ifisser sistema ħażina għal garanzija ta' depożiti fl-Ewropa u r-ristrutturar Umbat dan ser jajn biex isalva bank wieħed, il-kupru ta' bank wieħed, ġifri da diġa ħafna l-Ewropa mbagħad x'imkien ieħor f'past ieħor, mbagħad ikollna post bank ieħor li jfalli, x'ingħidu dwar il-persuni ta' ħalsu taxxa f'dak il-pajjiż. Ma nafx. Għadna ma ħadna xejn mill-punti ħzina ta' minħala 16 santi zidnilhom xi ħaġa oħra bħala pis. Frem ħafna kwistjonijiet li rridu nsolvu issa. Issa qabel ma ngħaddu ħaġa ġdida. Rridu nikkjarifikaw dawn l-affarijiet, ma il-banek kollha jistgħu ġin trattati bl-istess mod? Jista' jkollhom u jaqgħu taħt kollha l-istess kategorija, iva aħna għandna differenzi fis-swieq tagħna bejn l-istati membri. L-Onorevoli Gwartieri ngħidlek jekk għandek bank konservattiv ta' kumpanji għandek eh, depositi, un batteri ti ikollhom assigurazzjoni ta' istituzzjonali, un ti kollom ukoll kontrolli reċiproċi jew verifiki, issa jien kif nista' nagħmilha ċara l spalżaw daw bankarji bħal tiegħek li l-flus tijak, jew il flus tijak li inti suppost għandek tipproteġi mandomx podġew fċertu s huma aktar ta' riskju jew podġew dawn is-swieq ta' riskju fil wat li inti jkollok konċentrazzjoni ta' banek u ikollok ħafna iktar riskju kbir eh, minn dak l-investitur inizjali. Sejna kif ħan ispiegalu dan il-xaħat li jett investi eh, tal-jan li jett investi. Kif ħan ispiegalhom mill ċittadini ċfri tep li konna starijiet ċar, ħafna krim kbir, per l-għol net rridu nitċaraw il-kondizjoni taħt li ma dan kollu jista' jisib. U aħna dna l-bot minn dan kollu. Jiena rapportera rapport ieħor għand responsabilta u tajjeb però nista naħseb ukoll tajjeb ma' rapporters l-oħra però rridu naqblu fuq il-qafas. Fl-istati membri aħna jrid ikollna sistemi stabbli. U fl-aħħar mill-aħħar imbagħad jista' jkollna supervizjoni u naħsbu dwar li niċċaraw ċertu affarijiet u nkun nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Right. Um, I'll give you uh, the 15 second warning with the hand. Sir, Nejdilkom illi għandkom 15 sekonda, fadlilkom bis 15 sekonda billi nuża l-martel un bat ninterrumpikom. Eliza. Eh, grazzi, President. Marian għamlet ħidma tajba mens u ma tantx kella ħin disponibli. Dwar il-rapport Van Rompuy, hemm erba affarijiet ewlenin. L-ewwel ħaġa. Marjan għandha pożizzjoni li jiena naqbel magħha din il-pożizzjoni tkopri s-swieq finanzjarji dik illi aħna issa nsejħula Unjoni Bankarja. Aħna mhux fuq dan irridu niffukaw id-dibattitu tagħna, imma fuq il-punti ewlenin l-oħra. Meta nitkellmu fuq perspettiva medja u twila naħseb illi il-pożizzjoni tal-Parlament ma tantx qed inqisuha f'dik li unjoni fiskali u unjoni ekonomika. Nixtieq nfakkar it-tupek il-kontroll tal-budget nazzjonali. Marjan dan fakritu, imma hija ma fakritx l-ispazju tal-Parlament tal Ewropew hawnhekk f'dawn id-dokumenti Diġaw kull konsens dwar dan u dan irridu nisħuħ u d l-istituzzjonijiet l-oħra, l-kwistjoni ta' d-dejn sovran. Aħna nitrattawa bil-bonds ta' stabilita, bil-xol ta' silvigular. L-ewel bil- pakket ta' sitta six-pack un bati two-pack. Għanna ċertu skeda stabilita dan ma rridux ninsewħ. L-unjoni tal-budgets mandiġ biss kontrol tal-budgets. Issa meta nsemmu l-budgets. Fid-dibattitu dwar ir rizorsi propri u t-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji anke hawnhekk għandna pożizzjoni tal-Parlament u dawn irridu nisħuhom. Tieni kapitolu Unjoni Ekonomika u Monetarja dan it-test iridu insaħħu it-tielet kapitolu, Unjoni Ekonomika. Ir-rapport Van Rompuy jgħid illi dan għandna nitrattawh ma tantx fih kontenut iżda aħna rridu nsaħħu l-kontenut. L-istess ħaġa tapplika għat-tupek hemm il-talba ta' wieħed fil-mija tal-GDP għal miżuri antiċikliċi, hemm it-talba għal tkabbir u l-impjiegi, hemm l-Annual Growth Survey 20 l-2020. Irnomlu pakket undaħlu dan kollu fil-kapitolu. Imbagħad jagħmel sens jekk naraw li dawn l-erba' kapitoli li għandna bħalissa forsi magħhom inżidu il-ħames kapitolu dwar il-kondizzjoni soċjali u l-welfare fl-Ewropa. Dan għaliex irridu nillimitaw il-frammentazzjoni tal-welfare state għaliex m'hemmx demokrazija li tista' tkun possibbli jekk ma jkunx hawn dawn il-kundizzjonijiet fuq livell soċjali wkoll. Estrid. Grazzi, President. Żewġ kummenti fil-qosor. Malaj malaj. L-ewwel nett. Jiena qed naħseb dwar kemm hu meħtieġ u jekk hux meħtieġ dan ir-rapport fuq inizjattiva propja. Irridu nżommu f'moħħna illi ħut mit-test, mit-testijiet ġew preżentati mill-Kummissjoni Ewropea u għalhekk jagħmel sens illi konna dawn it-testijiet forsi dan huwa xi eżerċizzju li sempliċement noqogħdu nużaw klim fieraħ dwar xi ħaġa ma nafx. Imma forsi ħela ta' żmien illi nagħmlu xogħol illi diġa qed isir sabiex nkunu nistgħu nagħmlu l-opinjoni tagħna fuq dan ir-rapport dwar proposta leġislattiva. Għaliex noqogħdu nintilfu fil-ħin ħin li m'għandniex noqogħdu nitilfu l-ħin fuq ir-rapport ta' inizjattiva fuq l-istess suġġett wara kollox. Din kienet dan kien l-ewwel kumment tiegħi. It-tieni kumment ukoll u wieħed ewlieni li għandu xaqsam mal unjoni Bankarja li hija tantx tant għandna bżonna li għandna bżonn xi soluzzjoni li ma nkunux li tkun ċerta sabiex il- su eh, finanzjarju uniku ta' 27 nippreservawha Imma bal-krizi irridu namlu ċertu avvanti istituzzjonali eh, li daw ma jkunux tas-soltu. Għalek, daw kolla li mumiex parti mill-zona euro u ma jkunux jistaw jipparteċepaw il zona euro imma tentegrom iktar eh, biex ikun hemm iktar stabilizzazzjoni għax jekk le se nkomplu nagħmlu fragmentazzjoni ta' dan is-suq uniku. Bil-kontra huwa ukoll ħaġa naturali li l-pajjiżi anzi rrid ngħid huwa normali li l-pajjiżi li huma parti mid-żona tal-Europe jiġu mblukkati u jkunu dipendenti mill-oħrajn biex ikunu jistaw jagħmlu din is-sorveljenza tas-sistema finanzjarja dejjem ibbatu l-konsekwenzi mħabba l-oħrajn, ma naħsibx li din ħaġa normali u ma nafx kif se jirnexxilna aħna sebu l-kaptu ta' din il-kontradizzjoni. Is-soluzzjoni li qed jiġu proposti hawnhekk eh, min jaqbel hemm ma jaqbilx dwarhom hija problema diffiċli ħafna imma aħna bħala deputati ma nistawx eh, nalqwajnejna u qisu qatt ma ġara xejn Jiena se niqafaw tgħid is-sinjura Luling għax ma naħsibx li rridu nikdbu tratta ġdid f'dan il-kumitat. Il-priorità tagħna għandha tkun li r-rapport tagħna fuq il-proposti leġislattivi għandu jisir fi żmien propizju. Xolli xogħol li għandna qudiemna u jiena nixtieq li nkomplu niffukaw u nikkonċentraw fuq dan kollu. Grazzi ħafna. Grazzi tassew, l-onorevoli ser papiti Kajnen, kellem għal miss. Grazzi, l-ewel net, Marjan għawi qalbek, għalis għandek ħafna femid differenti għawnek u għed prova tiġborom flimkien naħseb li ma tantx kellek disponibli disponibbli u minħabba dan għamilt soħħaġ eċċellenti hawnhekk. Se nipprova nżomm fil-qosor nibgħat il-kummenti tiegħi permezz tal-email l-ewwel net Naħseb li neħtiġu aktar referenzi dwar id-deċiżjonijiet illi diġaħa il-Parlament dwar kwistjonijiet differenti u wkoll f'dawn l-aħħar 10 snin. Forsi xi ħadd jista' jagħmel dan hawnhekk. Irridu ngħidu biċ-ċar illi din kienet il-linja koerenti tal-Parlament għal ħafna żmien illi aħna dawn il-problemi jridu nindirizzaw għaliex dawn huwa messaġġ politiku. Inti nenet, jiena nixtieq li semmi il-regolament finanzjarju din innaħaw kol u l-importanza taħħa nafu x'sar fil-rigward tal-Aġenzija ta' Klassifikar tal-Kreditu, direttiva tal abbus tas-suq, hemm ħafna kwistjonijiet oħra x'ridu nindirizzaw għalhekk referenza żgħira dwar dan. It-tinnet. Referenzi il-rapport Rasmussen il-Kumitat tal-Kriżi, il-rapport dwar Supervizjoni Bankarja Ewropea Il-tini punt politiku għawnek. L-Unjoni l-opinjoni tagħna tkun pakket, dawn id-deċiżjonijiet huma pakket, ħafna affarijiet iridu jiġru fl-istess ħin. Jekk nagħmlu ħaġa ħaġa ma tantx eh, nagħmlu l-affarijiet sew hawnhekk u din qed nara li hija nieqsa minn din il, minn dan ir-rapport. It-tieni opinjoni politika hija illi dan il-mod ta' il-mod nazzjonali ta' kif inħarsu li l-affarijiet sam neħirna mhuwiex l-aħjar mhijiex l-aħjar tweġiba l-ħtiġijiet taċ-ċittadini u din il-ħaġa rridu ngħiduha. Neħtieġu l-approċċ il-metodu pan-Ewropew. Jiena naqbel mal-punt tiegħek għandu jkun aktar b'saħħtu anzi aħna rridu nagħmlu iktar. E, nistgħu nagħmlu ħafna wkoll fih dan il-qafas attwali dwar it-trattati. Imbagħad iva n-nix għalfejn nibdew il-proċess ta' riforma ta' trattat, imma ma' skuża, nix noqogħdu nistennew qabel ma nieħdu azzjoni. It-tielet messaċ politiku. Dak li refera li Vernon Langen, jiġifieri il-punt illi rridu ngħiduh b'saħħtu illi għandna Ewropa waħda imma żewġ ritmi u din hija xaġa politika li rridu nissalvagwardjawha id-deċiżjonijiet kollha jridu jkunu allineati ma' dan u ma noħol u Ewropa differenti. Jiena kol malaj malaj nixtieq illi nkun aktar b'saħħitna fir-rigward tal-tassazzjoni dan għandu jkun parti mill-pakket eh, mill-kwistjoni soċjali wkoll. Jiena naf illi forsi naqbes il-limitu mem kwistjoni waħda konkreta il-garanziji l-iskemi ta' garanziji ta' depozitu u l-fondi ta' rezoluzzjoni, hemm bżonn ta' ordni ċara l-ewwel net il-flus għandhom jiġu mill-banek innifushom imbagħad mill-livell nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea u l-fondi għandhom jinġabru għabbażi tar-riskju tal-bank u ir rizorsi Bħala tip ta' model ta' assigurazzjoni. Skużawni li biss il-ħin naf li diffiċli għanna għandi zewċ ma għandi lil Diego imbat lil l-Onorevoli Gigold. Grazzi, President. Jenna nishti nifraħ l-Onorevoli Tisen, Tisen għal-ħidma taħħa jiena nishti nitkellem dwar l-importanza ta' żewġ rapporti tal-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward. Iżda hawnhekk għanna dan ir-rapport ta' erba' presidenti imma jiena mħasseb minħabba l-fatt illi mawx prezenti il-President tal-Parlament Ewropew dan irdu ngħidu f'dan ir-rapport iġifiri il-fatt illi il-President tal-istituzzjoni illi l-aktar għandha x'taqsam ma' ċittadini dan mhuwiex huwa mhuwiex preżenti hawnhekk fil-rapport. Ġifieri il-, il direzzjoni tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja dan huwa suġġett importanti u dan huwa suġġett li qed nieħdu ħsibu aħna għandna erba' affarijiet nitratta Unjoni Ekonomika, Unjoni tal-Budgets, Unjoni Bankarja u Unjoni Politika. Iżda, aħna għandna ninkwetaw dwar xi ħaġa partikolari u din għandha x'taqsam mal-Unjoni Ekonomika u Unjoni Politika. Dan ma rajnihomx hawnhekk unjoni ekonomika illi għandha gvern ekonomiku illi jiltaqa darbtejn fis-sena meta jkollna munita, meta għandna munita komuni, munita unika din mhix ħaġa aċċettabbli hawnhekk iridu jinbidlu l-affarijiet hawnhekk il-Parlament Ewropew jista' jagħti l-valur miżjud. Għaliex iva huma importanti l-inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea, kienu importanti dawn l-inizjattivi fl-immoddi. Aħna diskutejna ħafna dwar dan is-suġġett u kemm huwa validu Iżda l-messaġġ li jrid jibgħat il-Parlament Ewropew f'dan ir-rapport irid ikun messaġġ politiku, messaġġ politiku ċaru tont dwar il-prioritajiet tagħna għal meddaqsira ta' żmien tajjeb wis, imma irridu l-ewwel qabel kollox naħsbu dwar il-ġejjieni tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Dan m'għandux isir skapitu tal-istati membri, Iġifiri, bi prezz oli xaħalsu l-istati, Hawnhekk għandna nġibu ruħna mod solidarja mill-kwistjoni tal-istati li jinsabu fih dan iż-żona euro u l-oħrajn li jinsabu barra żona euro. Jiena nista' nitkellem dwar ħafna kwistjonijiet, nista' nqajjem ħafna kwistjonijiet, iżda jekk aħna jkollna din l-evoluzzjoni istituzzjonali, kif ser ninvolvuhom dawk l-istati li m'għandhomx l-euro bħala munita? Ser jieħdu sem, iva, le, mod volontarju jekk ser jieħdu sem, Kif se għom, Imbagħad il-kwistjoni tal-leġittimità demokratika. Il-Parlament Ewropew jieħu sem bħala kolleġ huwa kolleġislatur f'ħafna suġġetti iżda kull darba irid jipparteċipa aktar fil-kontroll tal-politika Ewropea. Dan huwa suġġett li huwa għal-qalbna unek jolqotna ħafna u l-ċittadin irdu nispjegawlhom illi suġġetti politiċi huma essenzjali jekk aħna irridu nsolvu l-problemi taċ-ċittadini għalhekk messa ieħor li rridu nibatu huwa illi nitkellmu dwar il-kompitu illi għanna aħna fi rigward tal-elettori tagħna taċ-ċittadini tagħna. Grazzi Sven. L-ewwel net nirringrazzja lil Marjan għal dan ir-rapport tagħha li involvi ħafna affarijiet huwa importanti illi nirreaġixxu bħala parlament issa fuq l-istess livell tal-proposta tal-grupp ta' Van Rompuy biex Issa aħna il xi ftit l-intestaturi li jinsabu fir-rapport ta' Van Rompuy hemm xi sentenzi li aħna issa irridu nibdluhom f'rakkomandazzjonijiet ċari. Il-format huwa problema ovvjament għaliex huwa jifret il-kwistjonijiet. Jekk forsi nistgħu nsibu soluzzjoni għal din il-ħaġa ta' bilħaq tkun ta' siwi għaliex id-dokument huwa diffiċli li wieħed jaqrah. Hemmhekk naqbel ma' Werner. Iżda fuq livelli differenti issa irridu nitrattaw il-livell ta' viżjoni. Iġifiri, jekk ngħidu Unjoni Ekonomika Monetarja ġenwina, mela allura irridu nibdew bir-realtà ta' din il-firda profonda li qed naraw bħalissa għandna ċertu setturi, ċertu zoni fl-Ewropa fejn hemm il-faqar dejjem jiżdied, il-qad dejjem jiżdied U ma jridu jgħaddu minn din il-kriżi ta' adattament fl-Ewropa tal-Vant rajna din il-kriżi profonda tal-adattament u hemm żoni oħra bħal pajjiż tiegħi bħalissa illi għandhom influss b'saħħtu ta' kapital mobli illi qed inaqqas ir-rati tal-interess u ma tantx għandna mekkaniżmi biex aħna noħorġu minn din id-diverżjoni. U għalhekk il-kontribut ekonomiku ewlieni mill-Kumitat Ekonomiku għal din il-kwistjoni tal-Unjoni ġenwina hija kif nistaw naqdu? Kif nistaw nimlew il-vojt hawnhekk? Kif nistaw noħol u pont bej dawn iż-żewġ affarijiet? Hemm bżonn ta' riformi wkoll f'ċertu żoni. Neħtieġu iżda għodot aktar b'saħħithom dwar il-lista ta' għodot. Hemmhekk irridu nkunu aktar b'saħħitna fil-tekst. Hemm bżonn ta' proposti ċari dwar kif nistaw eh, kif jista' jkollna strumenti ta' dejn komuni biex il-rati tal- interess u differenzjali ta' dejn ikunu limitati imbagħad iridu nipromuovu stabilizzaturi awtomatiċi b'mod partikolari fiż-żona euro. Dawn xifissru, dawn ifissru budget komuni Ewropew ta' daqs suffiċenti li jiġi użat biex jiffinanzja miżuri ta' investiment u kol biex jistabilizza s-situazzjoni soċjali fiż-żona l-aktar dajfa biex l-adattament isir baktar heffa. U għalhekk il-proposta illi defenduwa ħafna ekonomisti ta' sistema komuni ta' qatt hija dik il-viżjoni iva li għandu jiddefendi il-Parlament. naqbel ma' dak li qalet sirpa dwar il-tassazzjoni ma rridux nitkellmu biss dwar l-evażjoni fiskali ma dwar l evitar tat-taxxa standards minimi fil-qasam soċjali u dak fiskali. L-aħħar ħaġa, President, dan biss jista' jitwettaq b'dibattitu b'saħħtu maċ-ċittadini tagħna għalhekk jekk nitkellmu dwar viżjoni bħala Parlament irdu nitkellmu wkoll dwar konvenzjoni u dibattitu pubbliku mifrux. Dan id-dibattitu ma jridx isir biss fl-istituzzjonijiet. Grazzi. Kważi se nispiċċaw fil-ħin għal benefiċċju ta' dawk li ma kinux hawnhekk jingħattu qabel l-ekofin il-ġimgħa l-oħra, it it-twim il-ġimgħa li għaddiet, Jiena għed il l-Parlament kien ilu jgħid il riżoluzzjoni tal-kriżi kienet importanti bħala l-ewwel pass u aħna aħna fissirna xi ħaġa aktar minn dik li na nista' nsejħilha riżoluzzjoni l-ewwel riżoluzzjoni tal-kriżi. U għalhekk aħna qegħdin jitolbuna biex eh, naġiċu, pass wara pass, pass wara pass tajjeb wis, imma ma nistawx nagħmlu pass lura. Issa dwar l-aspetti supervizorji ma li sibi issa ħanna tan ser nivolfuħ f'tekst oħra jekk m'għandekx il-backstops f'posthom inti trid tibni fuq dak illi aħna qegħdin ngħidu dwar li sibi fax ġdid ta' kif aħna ser inwieġbu għal parlamenti nazzjonali għaliex hekk inti għamilt il-backstops f'postom mela mbagħad il-Parlamenti Nazzjonali ser jintervjenu fuq il-livell tal-backstop tiegħek mod aktar ġeneriku. U għalhekk jekk ma jkonniex il-backstops f'postom tkun aktar diffiċli li navanzaw u għalhekk jiena naqbel ma dawk illi jgħidu illi iva aħna rridu namlu l-pilastri kollha f'daqqa li dan jagħmel aktar sens. Jiena żgur illi dan ser niddiskutuh iktar meta nitrattaw l-affarijiet ta' supervizjoni weħidhom imbagħad id-dettalji jistgħu jidħlu fil-rapport liħor ta' Marjan u rapport ta' Sven ukoll biex bekk ninteressaw kwistjoni ta' ardu PR hawnhekk. Dwar ir-rapport, dwar il-format tiegħu, forsi nista nitlob l sekretarjat biex ikollhom xi ħsieb xi ftit aktar innovattiv biex jippreżentaw b'mod aktar mod li wieħed jista' jifmu aktar jista' jiddiġeri aħjar. Dan il-format mhux daqshekk komdi bih aħna hemm ħafna affarijiet fejn aħna nużaw il-werez imma din hija stqarrija politika. Imma għandha il-werez illi tiġi qabilha din l-istqarrija u għalhekk qisha bħal xi ħaġa li tirreferi għall modi. Forsi nistgħu neħħu il-kelma werez. Sanna rawx nistaw nagħmlu bħala kumitat biex ngħinu lil Marjan hemmhekk, imma jien nixtieq nenfasizza illi mhux tor tagħha. Marjan dal-waqt il jitilquna l-interpreti għandek ħames minuti, jekk forsi tixtieq tgħid kemmtejn nixtieq nagħtik l-opportunità. Om even de, Eh, die in rapport Grazie, President. Naħseb illi fil-bidu tajkni bizzejet ħin biex niprezenta il-punti ewlenina hawnhekk ta' dan il-test. Jiena dan xtaqt namlu biex bekk ħadd ma jissorprendi ruħu fi stadju ulterjuri, aħjar naqbatu niprezenta kollox mal-ewwel. Umbat jiena stajt nisma' dak li kellhom xi jgħidu il-kollegi. Jinsab herqana illi nara xemendi ser jitrasquli u għawnek aħna mbagħad. Meta nirċivu dawn l-emendi, inkunu nistaw naraw kif nistaw navanzaw u kif nistaw nirriformulaw l-affarijiet mod aħjar. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi, shadows li intervjenew. Għaliex delli illi dan l-iskambju ta' femmit kien ta' sewi kbir. Anke għaliex irridu l-ewwel qabel kollox natu idem lil dak li għandhom xi jgħidu il-kollegi imbagħad wara irridu naħsbu dwar l-istruttura. Fejn hija twila wis, forsi rridu nsibu ftejji, mbagħad naħdmu mas-sekretarjat ukoll u jkolli ngħid illi fl-aħħar ġimgħa ta' Settembru aħna ser nippruvaw natu forma lil dan ir-rapport anke jiena nħobb inżom fil-qosor is-soltu imma s-sitwazzjoni tanti hija komplikata li ma stajt inżom daqshekk fil-qosor. Kifet eh, nżaminaw l-emendi l-24 ta' settembru. L-eskadenza l-emendi l-24 ta' settembru ser nefalwaw l-emendi fit-8 ta' ottubru u ser nivvita ser nivvutaw fil-15 ta' ottubru biex aħna nkunu nistaw nibatu l-messaġġ tagħna Fiż minn propizju għanna l-24, il-laqa tal-24 ta' settembru li hija il-laqa li jmiss, il-laqa tal-kas Lajbor kif semmejtilkom, ftiq nirringrazzja lill-interpreti tal-li tajtuna ftit tal-minuti zejda. Vener jina nixtieq inkelmek. Mistoqsija, Signora President. 26 ta' settembru din hija il-laqa merx din aktar importanti minn Libor. Mem lebda smieħ ikkonfermat għaliex għadna ma' sibniex ftejim għanna slot disponibli jekk nilħu ftejim jekk qed il-bieraħ fil-bidu tal-kumitat. Grazzi.